Friends, we start the beat. Ħbib, nistaw nibdew il-laqa daw kolla li ħaj parteċipaw fis-sessjoni tal-votazzjoni nittama ta' sew li diġa prezenti u sibtu postkom hawnhekk fis-sala sabiex nkunu naraw intom minn intom. Irridu nkunu ċerti li il persuna it-tajba bil qiegħda fil-post għal-vot. Irċevejna messaġġ minn Thomas Handel. Jixtieq jirringrazzjakom tal-appoġġ li orejtuh tal-li zammejtuħ fil-karga ta' president tal-komitat minkejja illi għalissa ma jistax jattendi għal sessjonijiet bħalissa jinsab fil-fazi tal-kemoterapija iżda jittama eliminaw xarejn oħra ftit xhur oħra ikun hawnhekk fostna. Hawn min għandu kontat, sam kontat san l-aħħar xhur ukoll dan huma l-kummenti li l-kom bħala reazzjoni għall-elezzjoni li tagħmel għandkom il-kart tal-vot u għettuha kif suppost fil-magna. And then we start uh, the... Nistaw nibdew bil-votazzjoni. Nibdew bla bossa opinjoni fuq uh, il-kwittanza għall-2015 il-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea. Nibdew b'kompromess numru wieħed, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess nej dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess li ta' dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 10 dawk favur, kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess erba dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 14 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 15 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess 5 dawk favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Verifika għal kompromess numru 5. Uh, Niftaħ il-votazzjoni jissa. And the vote is now closed. Nalqu sal-votazzjoni għaddiet 43 favur. Ridni għabel miktub. Emenda 18 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Verifika għal emenda 18. Nifsu l-votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni. U maddeċ. Nistaw nerġaw naraw riżultat forsi fuq l-iskrin. Ħajkonna nerġaw nivvotaw emenda 18 niftaħ il-votazzjoni. Nala issa l-votazzjoni. 18, 18, emenda 18. Maddeċ b-26 kontra. 21 favura. Emenda t-satax dawk favura dawk kontra stazzjonijiet għaddiet. Emenda 20 dawk favura, kontra stazzjonijiet għaddiet. Emenda 21 dawk favura, kontra stazzjonijiet għaddiet. La bosta opinjoni jekk kif emendata. Vot roll call. Vot elettroniku, votazzjoni miftuħa, kważi kollha tivvota, sewwa nagħlaq issa l-votazzjoni u għaddiet b'46 vot. Is-Sinjura Harkin la bozza opinjoni dwar il-kwittanza għal-Fop. Ah, Emenda wieħed favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Emenda wieħed. L-emenda nistgħu nifutaw għalija issa. Nagħlaq bekk ukoll il-votazzjoni. 27 kontra 19 favur. Kompromess numru 1, dawk favur, dawk kontra stazzjonijiet għaddiet. Emenda 6 dawk favur kontra stazzjonijiet maddiċ emenda seba dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess nej dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 11 emenda orali Mr. Bashir dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Emenda 12 hija emenda maqsuma Mela kien hemm aġġustament salarjali lejn il-baxx dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Verifika ta' t-tini parti ta' emenda 12. Nalqu issa il-votazzjoni ma' 24 kontra u 19 favur. Kompromess numru 3. Għanzi, emenda 13, Sinjura Harkin, dawk favur, kontra stazzjonijiet għaddiet. Kompromess 3 dawk favur, kontra stazzjonijiet għaddiet. Issa l bozz hekk kif emendat niftħu l-votazzjoni. And the vote is now closed. Nagħlqu l-votazzjoni. Għaddiet 45 vot favur. Nifraħ li Sinjora Hawken għal dawk iż-żewġ l-ewwel abbozzi. Naddu issa għal Fondazzjoni Ewropea Eurofound Emenda wieħed dawk favur. Astenzjonijiet għaddit emenda tnej. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet maddeċ. Kompromess wieħed dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet għaddiet. sa' emenda disa jaqaw illi narbtu ma' minn 14 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Kompromess 2 dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Kompromess 3 dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Emenda 18 flimkien ma' l-emenda identika favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Emenda 20 u 21 fl-imkien identiċi daw favur, daw kontra, astenzjonijiet ma ddeċ. Issa nivvotaw fuq l-abbozz ta' opinjoni kif hija emendata. Niftħu il-votazzjoni. And the vote is now. Nalqu l-votazzjoni. Għaddiet 48 favur, 3 kontra. Naddu għalla bost opinjoni li jmess ta' Sinjura Harken dwar EU OSHA. Issa naddu għal emenda numru 1 u 2. Identiċi dak favur kontra sanzjonijiet. Għaddeċ. Emenda 3. Emenda orali, mis-sinjor Tonċ, u rapporter, dak favur daw kontra sanzjonijiet għaddiet. Kompromess numru 1 daw favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Emenda seba daw favur daw kontra sanzjonijiet għaddiet. Kompromess numru 2 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Kompromess numru 3 daw favur kontra sanzjonijiet għaddiet Iva. Bek nistgħu ngħaddu għal vot fuq uh, l-abbozz ta' opinjoni kif inhu amendat. The vote is open. Niftu l-votazzjoni. Nallu l-votazzjoni. 48 favur, 3 kontra. aħna issa nistgħu ngħaddu għall-kwittanza tal-ETF ta' Senior Hawken emenda numru wieħed dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Nasa ħjar verifika elettronika. Fuq emenda wieħed niftar votazzjoni. Nara issa l-votazzjoni. Ma ddeċ. Merdu nivutaw fuq emenda 2, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. Kompromess wieħed dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 6 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 7, flimkien ma' emenda 8 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda dissa flimkien ma' Weħeda ta' favur kontra sanzjonijiet ma' deċ daw issa menda 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 11 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma' deċ. Emenda 12 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 13 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. Nabfutaw issa fuq l-abbozz ta' opinjoni kif nu emenda għata niftu il-votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni. Għaddiet 46 vot favur. Nantu għal-rapport tal-kwittanza għal budget tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għas sena finanzjarja 2015 aħna nistgħu nibdew bil-kompromess numru wieħed favur kontra sanzjonijiet għaddiet emenda wieħed kompromess nejn fil-fatt mela ta' favur kontra għas sanzjonijiet għaddiet kompromess li ta' favur kontra astensjonijiet Niverifikaw b'mod elettroniku fuq kompromess numru 3 niftaħ votazzjoni fuq dan il-kompromess. Nala votazzjoni fuq kompromess 3 għaddiet 34 vot favur Emenda numru 9 u dik numru 10 f'daqqa favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess numru 4 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 5 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda fuq l-abbozz ta' opinjoni kif ġie emendat il-votazzjoni jessa miftuħa. U nista' laq mill-ewwel votazzjoni. 43 vot favur. Nandu issa l-abbozz ta' opinjoni fuq l-implementazzjoni tal-Fond Ewropew għall-investimenti strateġiċi il-fond FC. Kompromess wieħed ta' favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Kompromess nej daw favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Emenda 11 daw favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 12 dawk favur kontra assenzjonijiet. niverifikaw b'mod elettroniku. Nista niftaħ issa il-votazzjoni elettronika u nalqa minnu fih. And it's carried by two votes. Għaddiet b'żewġ voti. Emenda 13 dak favur dak kontra astenzjonijiet. Aħjar nivverifikaw l-emenda 13. Votazzjoni miftuħa fuq 13. Na votazzjoni. Ma xe kanniex problema. Aħjar nistennew ftit forsi jekk taġġar ftit vera tista' tagħmel differenza għal dan il-vot. Ejja nerġgħu nibdew bil-votazzjoni fuq l-emenda 13. Nara votazzjoni. Maddiċ. Għax l-istess ammont ta' voti favuru kontra. Hemen darba saġ dak favur, daw kontra stanzjonijiet għattiet. Emenda mistax ma tibqax tot, le, nirridu nivotaw fuq anzi, dak favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Kompromess li ta' dak favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 17 dak favur, dak kontra, astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 18 dak favur, kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Kompromess numru 4 dak favur, kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 29 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 30 dak favur dawk kontra astenzjonijiet. Mud-diet emenda 30 favur kontra stanzjoniet maddiċ, emenda 33 favur kontra stanzjoniet għaddiet. Kompromess 5 daw favur kontra stanzjoniet għaddiet. Emenda 38 daw favur kontra stanzjoniet maddiċ. Għaddiet. 39 favur kontra stanzjoni ta' diet, 40 favur kontra stanzjoni ta' diet, kompromess 6 favur kontra astenzjonijiet ta' diet, kompromess 7 favur kontra stanzjoni ta' diet. Emenda Emenda 50 anzi favur kontra stanzjonijiet ma' diet. Kompromess 8 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess disa dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 61 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 62 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 63 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet Maddiċ, kompromess 10 dak favur, kontra astenzjonijiet. Għattiet emenda 71 favur kontra astenzjonijiet. Għattiet emenda 73 dak favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ, emenda 74 dak favur Le, il-kompromess 11 dawk favur kontra ta' għaddiet. Kompromess 12 dawk favur kontra ta' diet. Emenda 89 dawk favur kontra astenzjonijiet diet. Emenda 90 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda waħda design dawk favur, dawk kontra. Astanzjoni maddiċ. Kompromiss 13 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 100 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 101 favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 102 għanna votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra stanzjoni tad dit, tieni parti favur kontra stanzjonijiet Maddiċ. Emenda 103 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Mela nifutaw fuq la bozza l-opinjoni kif hija emendata. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni issa. Għaddiet b-41 vot favur. Ningrazzjakom sanna il- setta votazzjonijiet li mess fuq l appoz ta' opinjoni għal proposta ta' regolament fuq uh, skambju bejn il-pajjiżi Ewropej, rapport ta' Helga Stevens, mela jenifutaw fuq l-emenda numru 2. L-emendi 22-21 ma l-istess favur kontra stanzjonijiet għaddit. Emenda 22 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddit. Kompromess A favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 25 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 26 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddew minn 27 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Emenda 28 dak favur kontra stanzjonijiet għaddiet emenda 25 30 u 31 Nivvotaw fuq l-emenda 30. Dog favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 31 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess B favur kontra astenzjoniet għaddiet. Emenda 35 Le, mux għan votaw fuq 35 fuq 36. Favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ. Emenda numru 7. Favur kontra astenzjonijiet. Għaddit l-emenda 8. Favur kontra astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw fuq eh, emenda numru 8 votazzjoni elettronika kieġobkom votaw. Issa votazzjoni magħluqa maddiċ berdu 30 vot. Emenda dissa dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Rridu nifverifikaw l-emenda. Dissa, kieġobkom votaw votazzjoni miftuħa. Nar il-votazzjoni. Għaddiet b'27 vot. Premessi, emenda numru 10, dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet. Għaddiet, emenda 11, dawk favur, kontra stanzjonijiet. Għaddiet, emenda 12, dawk favur, kontra stanzjonijiet. Għaddiet, emenda 30, dawk favur, kontra stanzjonijiet. Maddiċ, emenda 40, favur, kontra stanzjonijiet għaddiet 15 għaddiet ġemenda 16 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet kompromess ċe dak favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Issa nifutaw fuq la bozz tal-opinjoni kif kienet mibdula u għan nifutaw votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa kieġobkom votaw nal votazzjoni. 49 vot favur allura kienet adottata din l-opinjoni. Ma kien hemm ħadd vota kontra proset. Naddu issa rapporta Helga Stevens proposta l-direttiva fuq ċertu użu permess ta' xorlijiet li huma protetti bil-drittijiet tal-awtur, etc. Mela nibdew bil-kompromess A, daw favur, daw kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess B, daw favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Emman tletin dawk favur kontra astenzjonijiet Mattiċ għanda 35. Dak favur kontra stanzjonijiet. Għaddit. Amenda 26 dak favur kontra stanzjonijiet. Mandiċ amenda 37 dak favur kontra stanzjonijiet. Għaddit amenda 38 dak favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ kompromess ċe dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda dissa dak favur kontra stanzjonijiet għaddiet emenda għaxra dak favur dak kontra stanzjonijiet jina naħseb li aħjar niverifikaw il-votazzjoni fuq l-emenda 10. Jekk jġobkom vota votazzjoni miftuħa. Nara il-votazzjoni għaddit bi 28 vot favur u 16 kontra minn 11 favur kontra stenzjonijiet. Għaddit kompromiss D dawk favur kontra astenzjonijiet. Għaddit emenda 2, 16 u 17 ta huma eżattament l-istess nivutaw fuqhom favur kontra stenzjonijiet. Għaddit emenda 15 dawk favur kontra astenzjonijiet astenzjonijiet maddiċ. Kompromess E. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 22 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 23 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess F dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Emenda 5 26-27 l-istess favur kontra sanzjonijiet għaddew. Emenda 28 l-aħħar waħda favur kontra astenzjonijiet mat-tieċ. Nivutaw fuq l-abbozz tal-opinjoni hekk kif huwa emendat, kif ni emendat, hekk irribkom Nara issa l-votazzjoni. Għaddiet b'49 vot favur u l-ebda vot kontra. Next one is... Is that all? Okay, that was the voting uh, session. Bek temmejna il-votazzjoni. Uh,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 karċinoġeni u mutaġeni fuq il-post tax-xogħol. Għawek għanna emenda direttiva tal-2004 numru 37 EC. Nibda billi najt kentej bħala introduzzjoni għax jiena fil-fatt ir-rapporter. L-ewwel Nixtieq nirringrazzja l-Shadows kollha għal-ħidma eh, tagħhom u anka ta' l-emendi kostruttivi b'mod ġenerali. Naf li din mhix ħidma faċli minħabba l-aspett tekniku tagħha u naf li kien hemm ħafna ilħna eh, ċertu saħħa li morru f'direzzjonijiet opposti. Nixtieq nirringrazzja għal daw kollha li appoġġaw l-emendi tiegħi. Kien hemm ftit mhux ħażin li appoġġawni u kien hemm min ippropona xi amendi mill-ġdid ukoll u nixtieq nirringrazzja minn bont partikolari tal eh, talli eh, appoġġajtu il-twessieħ tal-ambitu. Naf li kien hemm oppożizzjoni attiva mal l-fatt huwa li il-ħaddiema mhumiex imħarsa b'mod adekwat minn dawn is-sustanzi. Il-valuri tal-limitu tad direttiva tal-kimika mhumiex vinkolanti u in-nisa ma jinformawx lil eh, min ħaddimhom dwar il- eh, il-fat li kunu tqal jew mm, u aħna mhux qed nħarsu biss in-nisa manka dirġiel qed nitkellmu fuq 3 miljun eh, ħaddiem u l-saħħa reproduttiva tagħhom li kieku din il-bidla ma kienieċ meħtieġa mela għalfej naraw it-titjib. Fi Franza u l-Ġermanja pereżempju fejn huma għamlu livelli eh, vinkolanti fuq ċertu elementi tossiċi. Nixtieq nirringrazzja l daw kollha li taw emendi fuq dawn it-tip ta' sustanzi tossiċi. Jekk isibu bil fuq dan u fuq il-klawżola ta' reviżjoni nkunu nistgħu eh, nindirizzaw tekst u jkun hemm xi ftit biss emendi żgħar li rridu nagħmlu fuq livell tekniku għandi artiklu hawnhekk artiklu f'gazzetta tal-Unjoni Ewropea fuq il fabbrika li kra fil-Olanda. Eh, il-ħaddima weldu ħafna tfal li kellhom diżabilitajiet u aħna nixtiequ inkunu nafu aktar dwar il-problemi fil-kimika f'dik il-fabrika. U l-dawk li għamlu l-emendi eh, Iva għan provaw insommu kem jista' jkun magħhom Eh, dak il-rapport jitkellem fuq il-fabrika Dupont fl-Olanda. U hemm xi emendi bilanċati li jikkonsidraw opinjonijiet ta' partijiet interessati differenti li ħanħarsu lehom aktar mill qrib. Irridu niftakru li dawn il-valuri limitu mhix kwistjoni biss ta' liema livell is-sustanzi jistgħu jiġu konsidrati li huma siguri fuq livell xjentifiku għaliex bħalma qalet il-Kummissjoni fl-aħħar dan l-unika mod kif wieħed jista' assigura sigurezza sħiħa hija li nagħlqu il-kumpaniji kollha li jużaw dawn is-sustanzi, imma din ovvjament mhix xi ħaġa realistika. Għalhekk jiena ngħid li dan huwa kumitat realistiku li huwa impenjat f'dawn l-affarijiet. Il-valuri limitu jikkonsidraw ukoll l-ispejjeż għal pubbliku u għal kumpaniji u li nqisu dawn l-affarijiet hija kwistjoni politika u rridu nirrispettaw dak il-proċess. Jiena naħseb li huwa importanti nisimgħu l-partijiet interessati kollha, ma huwa importanti niftakru wkoll li dawk il-persuni li ġew affettwati minn kanċer fuq il-postax minħabba fajt li jisibu fuq il-postax xogħol, m'għandhomx il-kapaċità li ħalsu n-nies biex jiġu ħabtu fil-bibin tagħna u jibatunna itri dawk li kienu qegħdin jagħmlu dan fl-aħħar xhur. Ħafna drabi ikollom il-flus. Aħna għandna l lilhom kif ukoll in-nies li mhumiex daqshekk b'saħħithom li huma morda jew qed jirriskjaw li jkunu morda u li għanna responsabilta ikbar lejn nejom. U meta nisimaw il-partijiet kollha interessati ma jfissirx li tista' taqbel ma' kulħadd. Din hija deċiżjoni politika li rridu noħduha fl-aħħar mill-aħħar. Issa, qabel ma ngħaddi l-kelma li shadows xtaqt insemmi wkoll il-sustanzi l-ġodda li ġew preżentati mill-Kummissjoni Jiena nilqa li l-Kummissjoni qed timxi l-qudiem b'din il-ħidma naħseb li ħaġa tajba. Iżda irrid ngħid li jiena nħossni daqsejn sorpriża. Għaliex bħalma diskutejna diġà f'dan il-kumitat, il-batch il-ġdid huwa inqas ambizzjuż minn dak li ħsibna li ħajkun. Aħna ħsibna li konna ksibna weda. Jiena ir-rapportija jibbażajtu fuq l-idea li twaslet lilna mill-Kummissjoni li dan il-batch il-ġdid ħajkopri kważi eh, id-doppju bħala numru ta' sostanzi daqskemm jagħmel issa, jinkludi sostanzi bħal eh, anka l-exhaust ta' diesel. Ma nafx dan kif ħajaffettwa il-ħidma kif ħanimxu il-qudiem. Ma verament nixtieq inħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tkompli bl-aġenda ambizjuża tagħha fuq li tkompli żid is-sustanzi mal-lista. Issa, fid-dawl ta' dan kollu, naħseb nista' nieqafaw u ngħaddi l-kelma li Shadow Rapporters u nibda mis-sur Rolang fuq dan is-suġġett, ngħaddi l-kelma lilek. Grazzi ħafna, Sinjura President. Iva, suġġett diffiċli, ma huwa importanti ħafna. Importanti għas saħħa tal-ħaddiema, imma wkoll għan-negozji. U naħseb li l-punt ewlieni għawek huwa r-rwol tal-imsieħba soċjali jridu jħorġu biċertu ftejim fuq dawn l-affarijiet. U naħseb li politika biex inħarsu l-impjegati jridu jkunu ambizjużi kemm jista' jkun. Iżda ovvjament hemm bżonn nkunu nistgħu napplikawhom fil-post għax inkella għal xejn ikollna qbil. Għalhekk irridu nsibu dan il-bilanċ u hija ħaġa diffiċli wieħed joħroġ bih. Jiena ppreżentajt emendi u bazajt ruħi fuq eh, il-Kumitat Xjentifiku fl-emendi tiegħi kif ukoll fil-Kumitat tal-Pariri għal Saħħa u sigurta fuq il posta tax-xogħol. Din hija entità li tinvolvi il-msieħba soċjali kif ukoll rappreżentanti tal-Istati membri. Tkun ħaġa faċli kieku kien hemm bil bejn ix-xjentisti u l imsiħba soċjali kull darba ma' dinja diffikultà anka fid-dinja tax-xjenza. Hemm ukoll eh, f'ċertu waqsma l-msieħba soċjali wkoll laqas biss jaqblu bejniethom, ġifieri rridu naslu għal riżultati anke jekk ma jkunx hemm dan il bil Mhux ħanoqgħod nidħol fid-dettalji tal-affarijiet kollha li eh, semmejt xejn kellha għandu miżejjed imma paċċer jiena kuntent li qed nara li il- eh, l-ambitu qed jitwessa biex inkludi il-tossiċi li jagħmlu ħsara lis saħħa produttiva. Umbagħad sem kwistjoni oħra komplessa li huwa il-trap ehm, li jiġi mill-linjam. Jena naqbel mal-Kumitat Xjentifiku li jgħid li m'hemm l-ebda raġuni għalfej għandu jkun hemm distinzjoni bejn trap li ġej mill-linjam ibes u dak artab. Din hija distinzjoni f'ħafna stati membri ma diġ teżisti imma għal darboħra dan suġġett fejn eh, il msihba soċjali u d-dinja xjentifika ma jaqblux bejnietu għalhekk n-sugġerixi li eh, nżommu l-opinjoni ta' tal imsiħba soċjali għajdu 3 mg għal kull metru kubu. Niprovaw nsibu l-valur xira U niprofaw nsibu valur li jaqblu miegħu ix-xjentisti rridu ngħidu li hemm ħafna affarijiet li qegħdin jiżviluppaw kuljum, kull xahar, kull ġimgħa naraw molekuli ġodda, elementi ġodda lek irridu nkomplu insegwuhom. U din xi ħaġa li l-Kunsill ħajkollu jagħmel. Fil-fatt ħadu opinjoni fuq dan jiena naqbel magħhom l-alveolar crystal silicone hemmhekk għandna eżempju tajjeb. Hemm il-ftehim EPSI li huwa ftehim settorjali li huwa rilevanti ħafna hekk. Meta l-atturi fuq il-post jaqblu irridu mbagħad nimxu skont dak li jkunu deċidew u nappoġġaw il-qbil tagħhom il-valur ta' milligram kull metru kubu. U hemm bżonn insegwu l-aħjar prassi biex nevitaw li jkun hemm effetti taħsara fuq l-impjegati. Ħaġa oħra. Jiena rajt il-proposti ta' emendi li jafsu sabiex il-Kummissjoni tiddeċidi weħeda meta niġu għal limiti ta' Eh, ta' l-espożizzjoni biex imbagħad inkunu nistgħu nieħdu pożizzjoni fuq elementi mhux essenzjali ma' dawn huma elementi li huma verament ewlenin f'din dan is-suġġett. Sinjora President, mhux ħanoqgħod nerġa' indur it-tieni round ta' proposti tal-Kummissjoni. Fil-fatt naqbel miegħek jina kont dizappun, kelli dizappun ta' xtaqna li naraw aktar proposti minnaħa tal-Kummissjoni hija xi ħaġa diffiċli għaliex ikun hemm l-ewwel round u taf li ħajkun hemm żewġ rounds oħra ta' proposti. Imma dan kollox marbut flimkien il-level ta' ambizjoni fit-tekst jiddependi minn xħajġi wara. Imma u xinu l-kas? Jiena u l-istaff tiegħi ħankunu disponibbli biex niddiskutu dan ma' kull minnu interessat għax dawn huma kwistjonijiet komplessi ma' nix nippruvaw nisimplifikaw l-affarijiet, aħna lesti li ndiskutuhom mal-President u mal-Shadows jina ċert li ħankunu nistaw namlu bieċa xogħol tajba. Din hija ħaġa speċifika li trid eh, tilħaq għal tħassib tan-nies li jaħdmu fil-post tal-ħaddiema, tan-negozji, eċetera. U lan ovvjament huwa li aħna jkollna ftehim ambizzjuż fuq il-Kunsill, mal-Kunsill. Għaliex inna 10 snin ma nimxu l-qudiem fuq dan is-suġġett. Grazzi. Nisafna Sinjura McIntyre li hija shadow għalli sijar ma mhix qiegħda preżenti. Is-Sur Hawk, inti qed ħadd la posta tirrepreżenta? Grazzi ħafna, Signora President. Iva, Signora McIntyre, tixtieq tiskuża ruħha tal-ma setax tkun hawn illum? u talbet lili sabiex inwassal il-messaġġ u l-opinjonijiet tagħha. Mela, aħna proponejna limiti differenti għal kromju. Il-kummissarju iċċekkja il-valuri limitu, din hija kummissjoni iċċekkjat il-valuri illum snin jiddiskutuha ma l-valuri jridu jkunu proporzjonati. U jridu jkunu bbażati fuq ir-riċerka xjentifika Sinjora McIntyre temmen li hawnhekk hemm bżonn li ma nippermettux il-proposta ta' valuri limiti, għax daw ma jistax ikunu, ma jistax jizommu maħħom. Per eżempju, l-emenda 22, il-silicon dioxide, E, il-proposta hija 0.005 mg imma m'hemm l ibda teknoloġija li tista' tkejjel dan l-ammont. Għaliex il-livell tant huwa baxx, ġifieri hija xi ħaġa li mhijiex realistika. U punt li jmiss għandu x'jaqsam ma dawn il-tossiċi li eh, jamlu ħsara għas produttiva, ripro eh, toxins. U lan huwa li naqsu l-wieħed ikun esposta għal daw it-tossiċi. Kif ukoll li naqsu l-ammont ta' ħin eh, li n-nies ikunu esposti għalihom. l-idea hija li konna livell ta' espożizzjoni baxxa kemm jista' jkun, speċjalment hawnhekk il-Kummissjoni trid tinkoraġġix n-negozji sabiex jassiguraw li il-livelli ta' espożizzjoni jkunu baxxi kemm jista' jkun. Imma aħna ma nistgħux nipproponu livelli li tant huma baxxi li mhumiex realistiċi bħalma semmejt. Aħna diġà għandna regoli li jħarsu il-ħaddiema. Bazzikament għawek qed nitkellmu fuq il-naqsu il-ħin ta' espożizzjoni ta' ħaddiema. Imma jek nħorġu b'dawn it-tip ta' eh, limitazzjonijiet għal ħaddiema kollha, naħseb li rridu mbagħad nagħmlu studji mediċi ta' profilassi. U din mhix ħaġa realistika, hija pis kbir wis għas-sistema tas-saħħa tagħna. Id-direttiva tifoka fuq il-prevenzjoni. Għallek da għan l-inqas li għanna fil-premessi. Imma ma nafx dan kif jista' jiġi implementat mod realistiku. il-kel ta' dan it-tip ta' livelli baxxi meta titkellem fuq l-espożizzjoni residwali Bażikament mhijiex realistika li jiġu implementati dawn il-livelli baxxi. Pratikament huwa impossibbli jiġu implementati, grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Weber. Grazzi ħafna, Signor President, nasib il-koll naqblu li s sujġetta ta' dan diskussjoni hija ta' importanza kbira. Dan għaliex li zi ħaġa importanti hija li nipprevjenu ma nippermettux li nies jimirdu iżjed mill-li natuhom għajnuna speċjalizzata. Imma nixtieq ukoll inħares lejn dan il-fajl minn din il-perspettiva ta' xi tfisser regolamentazzjoni aħjar. Għaxar snin huwa perjodu twil ta' żmien għal reviżjoni ta' xi ħaġa li hija tant importanti speċjalment fi żmien meta hemm tant progress xjentifiku. Fl-istess ħin, hemm bżonn naraw il-fatt li l-Kummissjoni qed toħroġ bi tliet pakketti differenti. Aħna nifmu li hemm bżonn ta' evalwazzjoni tal-impatt xjentifiku, imma fl-istess ħin rridu naraw ir-realtà, is-sitwazzjoni x'inhi Hemm ħafna studji oħra li saru bil-fondi motija mingħand il-Kummissjoni. Għalhekk forsi regolamentazzjoni aħjar tfisser ukoll li ma naħlux il-flus, ma nonfqux eh, il-flus li ta' fuq l-istess tip ta' evalwazzjoni. Issa war li dan, Jina naħseb li fil-Kamra fil-fat ma poċ ġenerali għall-idea li jinwessaw l-ambitu ta' din ir-reviżjoni. Huwa minnu li jekk inħarsu lejn l-emendi naraw li ħafna minnhom isiru skont is-sitwazzjoni f'ċertu pajjiżi speċifiċi. Wut minnhom li għandhom standards iżjed baxxi oħrajn standards iżjed għolja, jiġifieri naħseb li dan il-proċess tan-negozjati eh, b'xi mod konna naslu għal ftehim. Jiena jidir li l-assissa hemm appoġġ kbir mhux ħażin għal riprotoxics li jkunu inklużi Imma l-verità hija jekk minix ixtejja żbal, imma għal darboħra wek qegħdin nitkellmu fuq provi xjentifiċi dawk it-tossiċi li huma wkoll karċinoġeni huma diġà inklużi fil-lista tal-karċinoġeni. Imma dak kollu li se jkun għal tal-impjegat naħseb li importanti li jkun inkluż. U aspett ieħor li huwa importanti ħafna f'din id-direttiva hija l-implementazzjoni tagħha ta' dawn standards Mhux biss li jkunu fuq il-karta, imma biex verament noqogħdu attenti dwar kemm jistgħu jiġu implementati fil-prattika. U dwar dan probabbilment ħajkonna niddiskutu fin-negozjati dwar l-emendi. aspett li għadni ma mux għax minix konvinta, ma ma nafx eżattament kif ħajsir għandu x'jaqsam ma' sorveljanza kontinwa tas-saħħa tal-impjegati. Anka jekk ma jaħdmux fl-istess post, għaliex jekk is-saħħa tiddeterjora, Din hija xi ħaġa li tinduna biha iżjed tard. Kemm huwa realistiku għalhekk li il-kumpaniji minn ħaddem jagħmlu din it-tip ta' sorveljanza? Jew kemm ħajkun normali li wieħed jitqis li din għandha x'taqsam ma' saħħa pubblika u għalhekk l-istat irrid jagħti mekkaniżmu, jipprovdi mekkaniżmu biex jiverifika fuq is-saħħa ta' l-eks impiegati. Jina nittama li nkunu nistaw nitxaraw daw l-affarijiet kollha meta niltaqgħu biex niddiskutu l-emendi, nippruvaw noħorġu b'kompromessi, għax irridu nkun naf jiena kif ħammur għand il-grupp politiku tiegħi biex nispjega u nappoġġa uħut minn daw il-punti li forsi mhumiex daqshekk ċari anka lija. Imma parti dan, Iva, ċertament irridu nimxu u u namlu progress fuq din id-direttiva. Grazzi. Thank you. Uh, Patrick Jarik is GUE shadow, but he is not here. Is someone representing him? Mela, forsi għanna xaħat jistaj jirrepresenta Patrick, le? Mela, naddu għal Karima Dali, għal Hodor, prezenti bħala shadow, Laura mela, għaxe, grazzi ħafna, President, ma kienx faċli li naħdmu mod sostenibli u konkret għal din ir-reviżjoni. Il-miri illi din id-revizjoni tad direttiva fuq il-kanċeroġeni rest qed kienu tlieta fil-fatt l għonet fan-nes numru għet idna indaħlu dawk il-xogħlijiet dwar l ispożizzjoni għal trap tal-silicon oxide u nistabilixxu għal valur limitu li kien marbut ma dak li hemm fl-annes numru tlieta ma dan kollu xorta waħda kien hemm bosta u bosta diffikultajiet. Joħroġ biċ-ċar illi ma hemmx. Mod ta' kif naħdmu u mod sostenibli. Aħna naħd naraw li min jaħdem biċ-ċeramika jinsab u din problema palma tafu ċiklu ta' produzzjoni ta' kollu li fih il-trap ta' silika ġel fih kilometri ta' tape illi fuq u tinġar il-materja prima għal dan stant. L-espożizzjoni tibqa' dejja il-ħin kollu għal dan it-trap, tan xifisser, tan ifisser li jekk aħna nġelu bħal mandu jkun jista' jkun il-każ eh, illi tiżola l-oġġett l-ispejjeż għal l-impriża jkunu immensi meta wieħed jara s-saħħa tal-ħaddiem qatt ma naraw il-possibilità ta' investiment tal-impriżi li jkunu sostenibbli u li jiġu mejjuna fuq livell statal il-problema x'inhi il-problema i olja ferm. dan kollu jiena provajt nagħti idea iżjed sostenibbli eh, ma rejniex iżda l-obbligu ta' eh, ħarsin individwali li xfejn il-protezzjoni kollettiv eh, u b'xi mod għall-impriża mhux sostenibbli, insostenibbli minħabba l-infiq u għajnuniet m'hemmx, nistgħu sakemm ngħaddu għall-eliminar ta' sustanzi kanċeroġeni, nużaw prodotti li jistaw ħarsu l-ħaddiema. F'din id-direttiva ma nafx jekk kamlu biex il-kollegi jiena ma smajċ il-metodi individwali għal ħarsien e ma ninsewx li f'każijiet ta' imwiet mill-espożizzjoni għall-asbestos kienu jmutu in-nisa tal-ħaddiema il għaliex huma kienu jaħslu il-ħwejjeġ tax-xogħol tal-irġil tagħhom. Għal dastant, jekk nużaw, ikonna użu sostenibli u applikat tajjeb, b'mod obbligatorju b'informazzjoni kostanti, nistaw aħna u nadegwaw ruħna inħarsu bosta ħajiet. Il-mira l-oħra kienet dik ta' reviżjoni tal-valuri limiti għal dak tal vinil chloride monomeris u kif ukoll ta' trap minn injam ibes. ċana mill-injam ibes għal stanza għal dawn iż-żewġ sostanzi fid-dawl ta' data illi għanna xtaqna li ġu inklużi kena rakkomandazzjonijiet ta' skowel tal-2003-2004 li jindikaw il-ħtieġa ta' revizjoni tal-valuri limiti Apparti dan il-punt li ħarta direttiva kien li nistabilixxu fan-nes tlieta valuri limiti supplementari għal 10 aġenti kan kanċeroġeni oħrajn. Palma tafu li jark ma individwax biss 10 sostanzi illi setaw jitqisu bħala kanċeroġeni iżda bosta u bost iżjed il-Kummissjoni issa qiegħda tipproponi proponi żewġ reviżjonijiet oħrajn biex jiżdiedu sustanzi oħra. Issa il ħaddiema tajdilhom Ixorbu inqas velenu għal-issa, għax da tant li aħna likom, meta nitkellmu dwar is-saħħa tal-ħaddiema li donatu, tweġibiet sostenibbli u realizzabbli il għaliex ħafna drabi ma nqisux min waħda l-ħtiġijiet tal-imprizi illi jridu jgħixu f'suq illi mhux biss jgħat joħnuqom iżda saħal sitra iġelhom jaqtaw lura mill-infjaq fuq sigurta tal-ħaddiema. Tal-lanqas konsidraw dwar kif nistgħu nħarsu saħħet il-konsumaturi u xi minn daqqiet ikollok bżonn ta' informazzjoni adegwata, speċjalment Hemm nuqqas ta' studji epidemioloġiċi l għaliex ħafna drabi ma kunux nafu eżattament X'inhu jiġri l xi studji ma jkunux biżejjed meta tikkonsidra espożizzjoni l-asbestos tafu eżattament x'tara tul is-snin, ma jkunx hemm studju dettaljat dwar it-terapija għal mart mill-asbestos l għaliex nikkonsidraw biss il mezzu diploma teoriku u ma nikkonsidrawx il-mart liħor karċinoġenu mortali issa għalix daw sempliciment ma tistax tiġbet linja diretta li twaslek lura l-asbestos għal dastant irridu naraw eżattament l-ewwel qabel kollox il-possibiltajiet ċinuma u jekk naraw dawn ix-xenarji differenti nindunaw illi m'hemmx marda waħda illi toħroġ mill-espożizzjoni tal-silika ġel fil-fatt hemm Nistaw nistgħu fuq il-prevenzjoni, fuq il-fejqan, fuq ir-riċerka għal dawk illi sfortunatament jimirdu t-tilet net għal tranzizjoni lejna mod aħjar ta' kif naħdmu minn dan il-lat illi minn naħal waħda jkun sostenibli u minn l-oħra effettiv. mil kummissjoni jina kont nistenna xogħol iżjed komplut u mhux xogħol biex isott it-toqob. Illa għaliex mhux hekk taħdem biċċa biċċa jekk inti espost għal ċerti sostanti karċeroġeni fil-medda twila jew qasira ħajħroġ il-Marta u hemm metodi jekk inti tersa lejn il- sostituzzjoni ta' dawn is-sostanti li xal kull wieħed illi aħna qegħdin nistudjaw hemm ta' stantiħor materjal li mhux saħħa li mhux taħsara u stajna nħarsu aħjar kieku l-ħaddima tagħhom kieku nużaw lilhom. Grazzi. Thank you, Madame Melan. Grazzi, l-Onorevole Melan. Merci, Madame la Presidente. Euh, sur ce Grazzi, President. Ek kif nkunu qegħdin nagħmlu progress fuq dan il-file jidher illi hemm bosta u bosta punti illi jeħtieġu jiġu ċarati l-ewwel nett. Il-mira tal-bidu tagħna, tal-ħidma tagħna kienet illi nippruvaw noħorġu b'iżuri iżda naħseb illi ninsabu f'katina ta' prioritajiet l-ewwel waħda hija sostituzzjoni ta' sustanzi li huma rikonoxxuti bħala karċinoġeni jekk ma nistgħux nibdluhom it-tieni ikun li niskuraw li l-ħaddiema jkunu mħarsa. It-tielet net l-żmien għall-espożizzjoni u it tożi Ir-raġuni għal dan hi madankollu illi anki espożizzjoni ta' doża baxxa tista' tkun taħsara kbira. Hemm bosta u bosta fatturi u ferm iżjed sustanza din jiġu rikonoxxuti bħal bħala perikolużi u qegħdin naraw il-Malti Cancers ukoll hemm tossini li jistgħu jiġu inkluzi għana m'għandix kontra dan fil-grupp tagħna. Il liex dan it-terminu mutaġeniku u Ir-reprotossiku fil-fatt jidher bosta u bosta drabi. Id-doża u żmien tal-espożizzjoni mhux l-istess ħaġa u jvarjaw minn sustanza l-oħra. Hemm ħafna elementi tekniċi u ħana mhux neċessarjament esperti tas-suġġett għandna natajna informazzjoni. Parti mill-informazzjoni hija kemm xejn vojta fis-sens li mhix kompluta aħna xtaqna indaħlu prinċipju ta' prekawzjoni sabiex ikun hemm reviżjonijiet regolari għal sustanzi li ma kinux fil-lista proposta mir-rapport. Aħna issuġġerejna sitta jew seba' illi minnhom tal-inqas tlieta dawn sejrin jidru żgur anke f'rapporti illi ħajfassal il-Parlament għal stant tajjeb li nestendu l-ambitu anke għal dawn ukoll. Issa dwar il-limiti. Meta tkun qed tara l-miżuri jidher biċ-ċar il l-miżuri mhumiex l-istess fl-istati membri kollha m'għandekx l-istess li kullim kien għalda stant xieħut mill-limiti huma baxx iżejjed. hija kwistjoni ta' bilanċ, bekk domna da' stant biex niksbu l-appoċ għal-revizjoni ta' direttiva. Hemm ħafna ħafna impjiegi li huma f'periklu jekk tara linja miebes u t taħlit li rridu li jkun hemm bejn linja marta u dak ibes. Fil-fatt dan ma jinkultax pajizi bħacċina għal stant nkun għadin nirriskjaw li nitilfu xolijiet xogħlijiet irridu nkunu kawti wkoll l-għalix hemm l-importazzjoni ta' materjal ta' kwalità baxxa minn pajjiżi bħacċina appuntu fejn il- l-injam jista' jiġi trattat b'sustanzi li huma taħsara u mbagħad dan jinħadem u ċana imbagħad tispiċċa fl-Ewropa. Aħna kemm xejn sorpriżi illi il-biċċa tfarket ek, rapport wara rapport, bidla xkejkna wara bidla xkejkna. Forsi kien jagħmel iżjed sens li nistennew ftit ta' żmien u nitrattaw is-sustanzi kollha f'nifs wieħed l-aħħar abbozz ħastejna illi kien inadegwatu, kontent li nistgħu naħdmu dwar dan issa wkoll. Grazzi. L-Onorevoli Baħ. Ja, fil-dank, äh, Grazzi ħafna, Signor President, jiena nixtieq illi nitkellem ukoll fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Proposti aħjar ngħid. Jiena nistax nevalwhom kif suppost minħabba li naħseb illi għalissa ma tantx taqawwilna daqshekk qalbna ma tantx huma ambizzjużi bħala proposti, iżda ma nafux eżattament x'il-Kummissjon x'beħsiba tipproponi anka dwar il-rabta u l-koherenza li jem bejn għandasjer u oħrajn fis settur issa parti minna kiena naħseb li il-konsilat ikun ħafna inqas ambizzjuż se pas pass lura nafu l-pożizzjoni tal-Konsil tal konsil għadha mhix stabilita u jiena naħseb li bħala parlament u inti bħala president flimkien ma' daw rapporters qegħdin tagħmlu xogħol tajjeb ġifieri jiena naħseb li l-parlament qiegħed jagħmel dan ix-xogħol b'mod tajjeb ħafna u naturalment aħna rridu u kol niddefendu xol li tisimnaħa tal-Parlament Ewropew. Dan id-dossier fakkarni ħafna jien li li fuq l-iskandlu ta' diesel, ġifiri, wieħed jaf eżattament x'inhi l-problema, jafu nafu x'numa l-konsegwenzi, qed niddiskutu fuq il-valuri, fuq il-perjodu ta' żmien u il-diskussjoni tidum għaddejjin, u fl-istess ħin maħniex qegħdin inqisu li sadattant hemm ħafna nies li qegħdin ibatu u qed e, minħabba konsegwenzi fuq is-saħħa tagħhom fuq il-post tax-xogħol din raġuni jiena naħseb illi Dan huwa verament skandlu, dan huwa l-veru eh, skandlu jixxukjani, għad raġuni jena naħseb illi din il-referenza l-produttività hija xi ħaġa li jiena naċċetta fl-istess ħin nafu li sadattant aħna għandna biżjed bażi xjentifiċi nistgħu nitkellmu mill-lat emottiv, iżda nitkellmu wkoll fuq bażi xjentifika aħna bħala Parlament Ewropew. Naħseb illi għandna nibbażaw il u wkoll fuq l-evalwazzjoni ċentifiċi li diġà saru u fuq valuri illi diġà jeżistu anke f'ċertu stati membri. U għalhekk jiena naħseb illi m'għandniex noqogħdu taħt il- ġudizzju li din xi ħaġa li mhijiex possibbli, anzi bil-kontra nafu li hemm ħafna stati membri li għandhom ħafna standards u naħseb illi aħna irridu nżommu ma dawn l-standards għolin. Grazzi. Thank you, Mr. Becker. Grazzi, Sir Becker. Il-mikrofonu. Danke, Frau Vorsitzende. Grazzi ħafna, Signora President. Jena naħseb illi għawek nara fil dak li għedin id-diskutu verament huwa qed ikkonvinċi lil kulħadd minħabba li aħna nafu l-kol kemm aħna li nixtiequ nkunu ambizjużi kemm jista' jkun u il-massimu tal-protezzjoni. Iżda aħna ma nisabux f'kontraduzzjoni hawnhekk ma dak il qalet il-proporter fuq l-emenda 21 fuq il-limiti massimi għal ċeramika jiena naħseb illi il-suġġerament tagħna kien sabiex innaqsu għal darboħra il-valuri u iċ ċifri illi jista' jkollhom konsegwenzi fuq eh, is-saħħa tal-bniedem. Iżda mhuwiex taktar spiża biex innaqsu, issa jekk jien hawnhekk qed naraf illi jekk ngħidha b'mod ċiniku. Fil-bażi ċinik, fil-bażi ċjentifika, skużawni, qed nara illi hemm numru il-numru ta' mwiet li huwa zero u n-numru ta' nis li huma fetwati mill-konsegwenzi fuq is-saħħa tagħha ta' 790, jiena naħseb illi hemm ħafna ta' miljuni ta' euro li rridu nħallsu. U anke l-kumpaniji rridu jħallsu iktar jekk ma noqogħdux attenti issa l-konsegwenzi l hemm bżonn li nanalizzaw dan il-fattur issa u mhux iktar tard minħabba li jekk dan l-element ħajkollu l-istess effetti fuq il-saħħa tal-bniedem naħseb illi is-sitwazzjoni fil-post tax-xogħol ma nix impoġġu pressjoni żejda fuqha. Issa mistoqsija oħra kienet kif aħna nistgħu ntejbu is-sitwazzjonijiet is-sitwazzjoni tal-kura tas-saħħa u jiena nixtieq ngħid illi hemm bżonn li nanalizzaw dan kollu iktar fid-dettall u fuq eh, l-alternativa numru 2 miflok l-alternativa 3 rridu nifukaw fuq ħalli naraw x'tib ta' konsegwenzi dan jista' jkollu fuq is-saħħa tal-bniedem. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi, ma jidirx li għamil tal-bit għal mikrofonu. Mela ftit kummenti fil-qosor. il għaliex jiter bitċar li għadna maħadniex deċizjoni netta biex naddu messaċ ċar u deċiż l kommissjoni Dak kollu li niproponu u s-sustanza Diġà biex ngħidu hekk qegħdin jiġu attwati f'xi parti oħra tad-dinja fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea, fl-Istati Uniti fost l-oħrajn. Meta pereżempju nara Minar ma għodna tħorf dettal fil-fatt. Ti mux l-lista li ventajni għajħriġna bi aħna qegħdin nippruvaw nżommu l-pass sabiex ma nispiċċawx fil-qieħ tal-lista meta nqablu lil nfusna mal-kumplament tad-dinja. Meta ngħid illi m'hemmx konflitt ta' bejn l-istati membri naħseb huwa minnu. Aħna ħerqanin illi nkunu minn ta' qoddim jew ta' nofs tal-inqas ma' dawk il-partit ta' dinja li qegħdin nikkompetu magħhom illi nipparagonaw ruħna magħhom. Ma rridux nkunu tal-aħħar. Dak żgur ma nixtieqx ma nixtiequx nispiċċaw hemmhekk. Palma kien hemm min diġà qal aħna ħerqanin naraw il-għala kien hemm Il-Kommissjoni inna li fadal ħafna punti xieġu jittrattati f'dawn is-settijiet u nixtieq il kommissjoni tina stampa żjed dettaljata ta' l-ambizjonijiet tagħhom dak li għandhom ippjanat u għana ħerqanin nisimgħu iżjed dwar dan. Ser ikonna wkoll numru ta' um, shadow meetings fil-ġimgħat li ġejjin sabiex um, inkunu żjed realistiċi rridu li jkun hemm deċiżjoni netta. Ma nistgħux inkunu tal-aħħar fil-lista. Meta naraw is-sitwazzjoni x'inhi għal sur tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea u tant tant hemm imwiet fl-Ewropa kkawżati minħabba mart li spiċċaw bih fuq il-post tax-xogħol. Din hija l-ewwel diskussjoni tagħna u naħseb eh, il-kol naqblu fuq id-direzzjoni li għandna nieħdu. Din hija kwestjoni ta' priorità' dik tal-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lill-Kummissjoni sabiex ikunu jistgħu ituna kerifika u ta' xejn forsi ideat dwar il-livelli ta' ambizzjoni li għandha l-Kummissjoni minn dan il-lat. Grazzi. Thank you very much, Madam Rapporteur, Shadow Rapporteurs, Honorable Members. Grazzi ħafna. Eżis xadu uh, reporters li għinnet nishtiq ngħidilkom grazzi, grazzi tal-li kontu daqshekk ambizjużi u tal-li kontu beħsibkom li tmexxu l-qoddim dan il-fajl sekk importanti. Dan huwa verament messaġġ ta' kuraġġ għalina li intom taqblu magħna li beħsibkom tejnuna ħalli nipproteġu drittijiet tal-ħaddiema f'dan qasam tant importanti. Mela, l-ewwel net kelma fuq il- jekk permettu li dejjem fuq dak li aħna diskutejna aktar kmieni. Aħna naħsbu li huwa importanti ħafna illi din l-ewwel batch aħna nadottaw kemm jista' jkun malajr minħabba li kifettu intom ix-xogħol ilu għaddej u jisna qegħdin indur dan ma l lawza minħabba illi suppost aħna nibazaw biħna fuq l-aħħar provi xjentifiċi iżda li konna l-provi xjentifiċi bil-ewwel konna l-obbligu illi nisimgħu l imsiba soċjoni, mbagħad nagħmlu l evoluzjoni tal impatu noqdu noqogħdu sejrin hekk jisna bdejna eh, ċirku. Tafu li din tista' toħdilna ħafna ħin, l-affarijiet din jimxu u jizviluppaw pass maġġel. Għal din raġun importanti li issa nadottaw dan l-ewwel batch u l-Kommissjoni naturalment hija obbligata li tkompli tanalizza bażi tal-provi xjentifiċi l-ġodda waħna kuljum namlu reviżjoni ta' dawn is-sustanzi l-ġodda inti semmejtu ukoll it-tieni batch illi ma kienx fih is-sustanzi kollha jintom sibtu li ħaj kollu veru iżda raġuni i illi għal darboħra aħna konna bżon illi konna provi illi dawn kienu diskusti fil-kumitat ta' bejn it-tlet partijiet u li sar saret l-evalwazzjoni tal-impatt kif suppost dawn huma l-obbligi tagħna mal-Kummissjoni xi ftit minn dawn il-provi ma setawx ikunu appoġġati. U anke inti semmejt l-eżempju ta' diesel anke fuq dan kien hemm ċertu punti li ma kinux ċari fil-kontest tad definizzjoni legali. Iżda jiena naħseb illi forsi nistgħu nippreżentaw il-proposta kollha kemm hi fiktar dettall iktar tard iżda qabel ma ntemm nixtieq ukoll nenfasizza li l-adozzjoni tal-komunikazzjoni fuq il- Health and Safety fil-fatt ġi fl-istess waqt tal- data ta' data tal-first tal-ewwel batch aħna beħsiebna li nkomplu naħdmu fuq dan il-batch ta' sustanzi is-sena 2018 inkluż illi nqisu iktar sustanzi iżda fl-istess ħin aħna rridu nżidu ma dan ix-xogħol u nikkonsidraw ukoll l-analiżi ta' elementi oħrajn li mhumiex neċessarjament karsinoġeniċi iżda illi nqisu wkoll konsegwenzi tal-kuntat ma' elementi oħrajn. U naħseb li din il-proposta għandha tkun lesta malajr. Nittama li ħajkonna l-possibilta li aħna nkunu nistgħu nippreżentawkom proposta ġdida forsi iktar qoddim u nittamaw li tkun proposta ħafna iktar kompleta. Grazzi ħafna. Nringrazzjak. Nittamaw illi hekk ħajġri. Naħseb illi bekk nista' ngħidilkom illi aħna naħdu l-kumitat ninsabu ansjużi u ħerqanin li ninsimgħu dan. Intom smajtu diskussjonijiet tafu li tinkunu prattiċi. Li tinkunu realistiċi iżda fl-istess ħin għad għandna ċertu ambizzjonijiet. Hemm ħafna Ewropej li qegħdin imutu u minħabba li huma sposti għal kimika, għal ċertu kimika u għal affarijiet oħra u għalhekk hemm ħafna Ewropej li qegħdin imutu bil-kanċer. U d-differenza hija bejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea minħabba li nafu li hemm ċertu stati membri li qegħdin jaħdmu fuq livell baxx ħafna ta' protezzjoni u hemm min diġà għandu regolamenti li aħna tant nixtiequ li jkunu uniformi fuq livell Ewropew. Ma naħsibx li l-kumpaniji għandhom jitħellu jagħmlu xi ħaġa fejn il-kondizzjonijiet forsi meta qabla ma' pajjiżi oħrajn mhux da sex din mhijiex xi ħaġa li hija ġusta. Għandna jkollna l-istess livell ta' appoġġ u nafu wkoll illi meta mqabbel ma' dak li għandna fir-reach dak li għandna wkoll fl-Istati Uniti il-livell hemmhekk huwa ħafna iktar iżda Aħna t nistennew bil-ħerqa illi naħdmu ma'kom fuq din il-kwistjoni u li jkollna kemm jista' jkun appoġġ anke fih dan il-kumitat. Ħalli bekk nkunu nistgħu nilqu dawn l-għanijiet u aħna ħa u ukoll naħdmu ma' numru ta' kollegi oħrajn ma' shadow eh, rapporters dan il-kumitat. Hemm xi li xti jitkellem qabel ma nikkonkludu dan il-punt fl-aġenda tajjeb li klem mela nistgħu ngħaddu punt li jmiss digitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea. Ma naħsibx li ħan nitkelmu wisfu l-kimika, meta qed nitkellmu fuq digitalizzazzjoni, mela nħalli fidejk. Grazzi ħafna, Signora President, eżis kollegi. Id-dokument tal-Kummissjoni fuq id-Digitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea naħseb li huwa dokument li murdura ftit xhur fit-13 April 2016 dan ir-rapport tal-ittra kien Iżda meta aħna ħarisna li dan id-dokument, tal-Kummissjoni qed naraw li dan id-dokument huwa twil 15-il paġna, iżda paġna u nofs biss dwar ir-riżorsi, ġifieri, rizorsi ta' ħaddiema, ġifieri il-bnedmin u l-bqija tal-paġni huma fuq data fuq eh, rizorsi oħrajn. U għal din raġuni għalina huwa importanti ħafna li dan il-kumitat ikun jista' jagħmel kontribuzzjoni tajba għal rapport tal-itre. U għalhekk aħna għandna bżonn din l-opinjoni u jiena kontenta ħafna li għandi dan l-unur illi nkun rapporter minħabba il-perspettivi digitali tal-ekonomija Ewropea hija xi ħaġa li qalbi ħafna. Issa meta nħarsu lejn dan il- din il-paġna u nofs nistaw naraw illi għanna l-kwistjoni għawek tal-edukazzjoni l-ħtiġa ta' ħaddima b'ħafna ħili iżda manna xejn illi miex allinjata skont il-protezzjoni soċjali dawn il-kwistjoni kollha li aħna konna din diskutu fiħdan dan il-kumitat. Issa fil-fema tagħna f'din l-opinjoni aħna qegħdin nipproponu fuq ċerta affarijiet li għanet li nibdlu jekk nibdlu n-natura ta' xogħol din għandha jkollha risposta speċifika għal kwistjonijiet tal-qatt, edukazzjoni, soċjali u anke għandha tindirizza nuqqasijiet kbar bejn il-pajjiżi anka dwar il-livell ta' digitalizzazzjoni. U rridu nħejju l-ħaddim, iżda mhux biss il-ħaddim, anke l-konsumaturi. U anke l entrepreneur sabiex huma jkolli jkun jirsaw jipparteċipaw aħjar fil-ekonomija digitali Mbagħad għandna wkoll diskussjoni interessanti wkoll fuq l-impatt fuq is-suq tax-xogħol u l-istruttura tax-xogħlijiet kien hemm ħafna dbassi li kien mhux daqslik pożittiv li 40% tal-postijiet ta' xogħol jisparixxu minħabba il-digitalizzazzjoni skont ir-rapport tal-OECD iżda il-bidla ta' xogħlijiet minkejja li l-post ta' xogħol jibqa' l-istess, imbagħad ikollok affarijiet ta' xogħol differenti xandek tagħmel jiena naħseb illi din imbagħad tkun problema iktar ta' upskilling u ta' bidla fil-ħiliet tal-ħaddiema jiena naħseb illi meta aħna nkunu qegħdin naraw li hemm bosta gruppi illi diġà qegħdin fi svantaċ partikolari u li il- ħiliet tagħhom sabiex ikunu tajbin anka f'sitwazzjoni ta' riskju ma baxxa ħafna jiena naħseb illi wkoll protezzjoni soċjali hija xi ħaġa importanti il-fatt illi l-kundizzjonijiet tax-xogħol qegħdin jinbidlu nafu li għandna dawn il-forum ġodda ta' xogħol. Fejn aħna mhux qed naraw illi hemm soluzzjoni għal protezzjoni soċjali aħna xorta waħda nistgħu nipproponu l-idea tagħna tana sem il-kumitat u nistgħu nkunu konkreti ħafna wkoll. U għammu ukoll problema bidrittijiet soċjali. għannis li eh, għedin f'dipartimenti differenti. Minħabba li jekk tħarsu lejn il-ġenerazzjoni zazua, il-ġdida, li għandhom ħafna ħili digitali diġa meta jkunu ħarġu mill-iskola tkun tistgħu taraw il-juma mobli ħafna jistgħu jiċċaqalqu minnaħa għall-oħra minn pajjiż li ħor mingħajr problemi u mhux biss fl-Unjoni Ewropea jiċċaqalqu mill-Ewropa jmorru l-Amerika, jmorru ċ-Ċina u eċċetra huma ma jqogħdux jaħsbu fuq il-problem li sta jkollhom fil-ġejjieni meta jikbru. U għalhekk aħna għandna l-obbligu li din kwistjoni tal-garanziji soċjali u protezzjoni soċjali rridu naħdmu fuqha. Maħabba li għalissa huma ma jinteressahomx xajġri minnhom meta jikbru, iżda dan huwa għaxonna xorta waħda. Jiena naħseb illi ħafna drabi il-kwistjoni tal-ħiliet digitali titqis biss fuq livell tekniku bħal ħiliet tal-kompjuter. Iżda fir-rapport tal-Kummissjoni nistgħu naraw li għandna indikazzjoni li jekk il-big data pereżempju, jekk il-big data ħajkun l-iktar mod komuni ta' kif wieħed jista' jsolvu l-problemi mhux biss fuq il-livell tal-gvernijiet iżda anke fil-kumpaniji dan ifisser allura il-ħaddiema kollha fis-setturi kollha għandhom ikunu imħejja tajjeb għal dan u dan mhux inkluż fl-ebda kurrikulu ta' edukazzjoni. Jien mhux qed nitkellem fuq tarif speċjali għal iżda fuq tarif ġenerali sabiex insolvu dawn il-problemi. Qegħdin nitkellmu wkoll fuq problemi bħal l-health and safety fuq il-post tax-xogħol u nafu li hemm bosta riski marbutin mal-digitalizzazzjoni u dawn mhux biss qegħdin joħolqu problemi fiżiċi anke fuq il- l-effetti neurologi mentali u, u fiżiċi ta' dawn eh, il kondizjoni tax-xogħol li huma diffiċli ħafna li tikkalkulhom u daħalhom fi standards jiġifieri l-effetti fiżiċi mentali wkoll jridu jkunu konsidrati. L-abbozz tal-opinjoni kolli ngħid li huwa pjuttost abbozz qasir u għal din raġuni nittama li l-membri tal-kumitat ħajkunu attivi ħafna billi jipprovdu u jresqu ħafna emendi ħalli bekk ħafna dejat li diġà ddiskutejna f'dan il-kumitat u proponejna lill-irtre naħseb illi għandna nagħmlu għandha xejn iktar konkreti u nittamaw illi ħajkollna riżultati tajbin u diskussjonijiet tajbin. L-iskadenza l-emendi huwa hija propju d-data tal L-aħħar ta' jannar, nittama li jintom tkunu tistgħu tlastu l-kummenti kom sa' dikinar, fil-14 ta' frar ħajkonna il-laqa fi Strasburgu, mbagħad ħajkonna wkoll la oħra fit-tieni ġimgħa ta' Marzu u nittamaw nkunu nistgħu nivutaw fuq din l-opinjoni fil-kumitat fit-tielet ġimgħa ta' Marzu. Grazzi ħafna. Mhux qed nara li għandna x-shadow reporter magħna Iva Wek. Eda sinjura jekk joġbok. Grazzi ħafna. Is-sur Hertman huwa fil-fatt il-Shadow Reporter, allura jiena ħanitkellem itkellem fismu. Id-digitalizzazzjoni tal-industrija iġġib maħħa ħafna aspetti pożittivi, ħafna iktar postijiet tax xogħol kif ukoll bosta. Vantaġġi ħraj, PricewaterhouseCoopers fis-sena 2015 qalu illi hemm xi 150 biljun euro iktar ta' profitti li nistgħu niggwadernjaw mid-diġitalizzazzjoni. Diġitalizzazzjoni hija xi ħaġa pożittiva ħafna għal l-iżvilupp tal-ekonomija tagħna iżda xorta waħda għadna qegħdin naraw illi hemm ħafna problemi u xkiel illi qed jagħmluwilna impossibbli li aħna nigwadanjaw minn dawn benefiċċji 60% u iktar mill-kumpaniji tal-kumpaniju u um, iktar perċentwali kbar għal kumpaniji żgħar ta' smedji qegħdin jgħidu li aħna għandna problemi fl-Ewropa. Nofs il-ħaddiema qegħdin jgħidu wkoll li mhumiex f'pożizzjoni li jistgħu jgħidu li għandhom biżjed kwalifiki għal din id-dinja digitali moderna. Il-pressjoni hija waħda li tinħass ħafna mill-ħaddiema. Jiena naħseb li d-differenza bejnietna u bejn l-Istati Uniti huma kbar u ħajkomplu jikbru. Is-sena li għaddiet il-kollega tiegħi kien preżenti għal seminar fejn l-ekonomija Amerikana kienet imqabla ma' dik Ewropea u l-mentalità differenti. U aħna rajna li digitalizzazzjoni mhix qed tittieħed bis-serjetà hawnhekk bin-naħa tagħna stess, ġal din raġuni qegħdin indajfu l-opportunitajiet tagħna stess. Naħseb li din mentalità rridu nibdluha ħalli bekk nkun nistgħu nieħdu vantaġġ mill-digitalizzazzjoni. Rridu wkoll niżguraw li l ħaddima jkollhom iktar kwalifiki. U anka dwar digitalizzazzjoni tal-industrija, naħseb illi rridu ngħidu wkoll illi kemm il-ħaddiema kif ukoll l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea għandhom biċċa xogħol importanti ħafna. U anka fuq is-soft skills nafu li dan huwa punt li rridu nisviluppaw daqsxejn iktar u dan bħala soft skills għandu jibda jkun mallem fl-ewwel snin ta' l-iskola formali, ta' edukazzjoni formali. Jekk aħna l-problema kun nistgħu nippruvaw nindirizzawha b'mod tajjeb dan jista' jkun ta' vantaġġ għalina wkoll. Il-kollega tiegħi Sur Heltman bess jibu resaq xi ftit emendi dwar dak li għadni kemm preżentajt il-komplezz. Thank you. Uh, then I'll give the floor to... Grazzi ħafna Melissa issa il-kelma l grupp tal-ICR Slobdowski. Naddi il-kelma lilek. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ħna naħsbu li s-suġġett mhux biss fuq il-vantaġġi tad diġitalizzazzjoni u tal-ekonomija digitali naħseb illi nafu illi din id-digitalizzazzjoni qiegħda teddet ukoll is-suq intern u qiegħda tippreżenta wkoll ċertu problemi u aħna rridu neliminaw dawn il-problemi. L-evoluzzjoni diġitali ma tfissirx biss mezzi ġodda ta' komunikazzjoni jew ta' mota kif ngħaddu il-ħin, ista nafu li hemm ukoll ċertu ostakli rridu nikkonsidraw. iżda huwa fatt li kulħadd għandu bżonn aktar kompetenzi diġitali u dan allura insibu l-qafol tiegħu fis-sistema edukattiva. Dan it tagħlim għandu jingħata fl-iskejjer primarji, sekondarji u anke universitajiet u rridu nkunu nafu eżattament x'huwa l problem li qed iħabtu wiċċhom magħhom il-ħaddiema. Naħseb il-protezzjoni tal-ħaddiema għandhom ikunu fukati fuq dawk li iktar għandhom bżonn l-appoġġ u l-għajnuna din l-era diġitali. Għal din ir-raġuni jiena nixtieq illi dan ikun punt li ikun konsidrat fil l-opinjoni. L-edukazzjoni verament għandu tifsira importanti u naħseb illi allura l-era digitali m'għandhiex twassal għal esklużjoni, speċjalment għal dawk illi jistgħu jagħtu iktar servizz. Irridu ngħinuhom ukoll. koll. Jima naħsibx li l izvilup għandu ikun iktar bil-mod għall-interess tal-ħaddiema, iżda li nejnu l-ħaddiema biex jadattaw għal-bidla. U anka dwar l-applikazzjoni digitali li jista' jkollna bżonn anke fil-qasam tat-turiżmu Dawn l-apps ġodda waslu għal fatt li kien hemm bidliet anka f'ċertu setturi u dawn kienu fukati wkoll fuq ir-regoli eżistenti u r-reazzjoni kienet li deċiżjonijiet tal-amministrazzjoni u tal-konsumaturi bdew jinbidlu dan juri li aħna għandna bżonn li nkunu flessibbli. l-standards tal-protezzjoni tal-ħaddiema u tad drittijiet bażiċi bħal dritt tal-ħin tal-mistrieħ għandhom ikunu garantiti sa fl istessin ħin iridu nżommu bilanċ bejn il-ħtiġijiet tas-suq u ħtiġijiet tal-ħaddiema brabta mal-era diġitali u diġitalizzazzjoni tal-ekonomija. Il-diġitalizzazzjoni tal- lodda tax-xogħol ukoll għandha tkun xi ħaġa li tkun ikkonsidrata anke fuq dawk li qegħdin jieħdu ssieb illi jrabu it-tfal minħabba li din tista' tkun xi ħaġa li tiddetermina jekk humiex ħajkunu nies li ħajkunu esklużi mis-soċjetà jew le. Għandu jkun hemm kompetenzi diġitali u nafu li l-talim diġitali huwa differenti minn reġjun għal ieħor. Din hija xi ħaġa li aħna nistgħu nilbu permezz ta' iktar investiment Jien naħseb illi mingħajr il-kundizzjonijiet il-ġodda aħna ma nistawx nofru bizziet inċentiv għal iktar investiment. Ħarres ċertu emmen din it-tama li jkollna kooperazzjoni tajba bejn Grazie. Thank you. Grazzi ħafna mela l-grupp tal-Alde. Is-Sur Selimovic. Nad il-kelma lilek. Grazzi ħafna, Sinjura President, u grazzi wkoll ir-rapporteur Sinjura Laura Steen tal-li tatna l-abbozz tar-rapport li jiena naħseb li huwa l-bażi ta' ħidma tajba. Jiena ġdijt għal dan il-komitat u dawn il-rapporti għal ekskużawni jek forsi ħan ripeti xie affarijiet li diġa intqalu. Imma jiena naħseb u rnajt li nilqa il-setat trasformattivi ta' digitalizzazzjoni għaliex toffri potenzjal kbir għażida tal-prosperità tkabbir u kompetitività. Jiena nifhem ċertament li tirrappreżenta ċertu sfida għal dik li hija l-ħidma u l-organizzazzjoni tal-ħidma mm, minix qami għal dan il-fattur, imma minnaħa liberali nixtieq naħadha bħala opportunità Eh, biex nħolqu numru sinifikanti ta' impjiegi ġodda fl-Ewropa. F'pajjiżi il-settur industrijali eh, jixpruna t tkabbir ekonomiku għandu rwol sinifikanti fil-prosperità u s-sistema tal-benessri. Jina naħseb issa wasal iż-żmien li nagħtu priorità lil settur industrijali biex immexxu l-trasformazzjoni diġitali u jesploraw il-potenzjal tal-digitalizzazzjoni id-fit isfidi sfidi sabiex nassiguraw Ehm, impigi ta' kwalità fl-Ewropa. Biex nagħti eżempju il-potenzjal tal-ħolqien tal-impigi fis-suq waħdini fil-komunikazzjoni elettronika, anka f'xenarju modest, jista' jilħaq kważi anka żewġ miljun impjieg ġdid sal-2020 u ħafna minn dawn l-impjiegi jibdew fl-startups. Minkejja dan jiena nixtieq nikkonsidra li bħala puntat tluq nixtieq insemmi wkoll xi kummenti li rridu nindirizzaw sabiex natu l-perspettiva liberali tagħna għal din l-opinjoni. Jekk wieħed jikkunsidra l-paragrafu 2 jiena għandi xi dubji fuq il-kunċett ta' aċċess universali għal eh, internet miftuħ. Mill-perspettiva tiegħi din għanna naqsuha biex tasal għal livell li se jkun ġestit. Paragrafu 3 l-aċċess regolari u eh, l-aġġustament eh, tal politika iva jrid jiġi indirizzat, imma dejjem jekk ikun hemm impatt negattiv. Ma ninsewx imma l-impatt pożittiv. Fejn għandna insaħħu eh, issa tat li jkun hemm. Paragrafu 5 fuq il-kjarifika ta' situazzjoni legali ta' ċertu ħaddiema jiena ma nistax naqbel magħha kif bħalissa li x'pajjiżi pereżempju l-Iżvezja hija eżempju ta' ehm, ekonomija digitali avvanzata għalhekk hawnhekk nista' naqbel ma' ċertu riformi li jimmiraw lejn it-tneħija ta' ostakli regolatorju minn negozji sabiex ikun hemm ehm, suq ta' xogħol aktar kompetittiv. Jiena m'iniex għami għal problemi x'inhuma jiena narhom imma nixtieq insemmi wkoll eh, il-punti pożittivi wkoll. Għalhekk irridu Eh, nistaqsu l-Stati membri dan huwa punt importanti minna ħatana li jagħmlu dan ir-regolament speċjalment dwar il-libertà ta' assoċjazzjoni, ftejn kollettiv, id-dritt li wieħed eh, wasal għal mobilità, dawn irridu jkunu garantiti minn xi ħadd li jista' jimplementhom. Dawn huma żewġ drittijiet importanti li jridu jkunu fuq il-level fejn ma jistawx jiġu implementati hemm xi ħadd li għandu l-possibiltajiet ta' implementazzjoni jrid jiggarantixxi dawn id-drittijiet. Din hija xi ħaġa importanti għalija. Anka jekk aħna bħala qalde liberali aħna favur l-Ewropa f'kultant forsi wis favur l-Ewropa, imma dawn huma drittijiet li ma jistawx jiġu garantiti fuq livell Ewropew. Fl-aħarnet fuq il-paragrafu 7 Nixtieq insemmi li d-diġitalizzazzjoni mhux biss tipprovdi riskju imma wkoll vantaġġi. Intqa li flessibilità, mobilità, teleworking, eċetera huma opportunitajiet eh, tajbin ukoll. Jekk nikkunsidraw il-problemi li toħloq, irridu ngħidu wkoll eh, li hemm dawn l-opportunitajiet. Issa biex nagħlaq Eh, jiena nista' nikkonferma li ħankunu qegħdin nippreżentaw xi emendi biex ikun nistgħu niksbu ċertu elementi eh, li jiena kont qed nitkellem fuqhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, Sinjura Lopez Bermejo, fisem il-Gwen Grazzi ħafna, Sinjura President li nassiguraw tranzizzjoni dija tajba soċjalment titlob eh, adattazzjoni tal-leġizlazzjoni Ewropea biex assiguraw li l-forum il-ġodda ta' ħidma fid-dinja digitali jkunu koperti propju mid-direttiva tax-xogħol. Lin titlob eh, analiżi konkret tal kondizjonijiet tax-xogħol u disponibilità tal-ħaddiema għall-intrapriża. il eh, tax-xogħol li jaraw li xogħol ikun kif suppost u r-riski il-ġodda u l-possibilità li id-drittijiet fundamentali ġo bħal eh, anka l strike id-dritt tal strike li l-ħaddiema kollha jkun estiża ħaddiema kollha. U għandna bżonn naħsbu fuq il-ġejjieni tal-ħidma tax-xogħol fuq il-riforma digitali u tqassim tax-xogħol dawn huma żewġ affarijiet li rridu poġġu qudiemna b'mod ċar Għanitkellem fil-qosor nixtieq nagħlaq billi ngħid li l-proposti tar rapporter is-Sinjura Laura Stein u anka eh, l-interlokuturi soċjali qed jimxu qudiem f'direzzjoni tajba u jiena nittama li fil-ġimgħat li ġejjin meta ħankun qegħdin nikkolabraw flimkien ikonna riżultati li jirendu il-frott. Grazzi. The Greens is Il-partit ta' ħodur huwa rappresentat minn min? Kalma madeni mhux qed naraw? Jidher li le ħadd għet qed jirrappreżenta il-partit ta' ħodur fuq dan ir-rapport. ħatmu li FDD, ħatmu li NF. U dan jifisser li ħan ispiċċaw bil-Kummissjoni Anzi, signora Jaslovika. Grazzi ħafna jena nishtiqni kummenta fuq dan is-suġġett ukoll. Meta qed nitkellmu fuq digitalizzazzjoni tal-industrija, l-Istati Ewropej għandhom livelli differenti fit-tejjija ta' dan u rridu nevitaw tip ta' situazzjoni li semmi rapporter meta hemm teddida għal 40% tal-impjiegi. fil-mija ta' ħidma li issir fl-Unjoni Ewropea. Kif ukoll nagħtu opportunità l-Unjoni Ewropea kollha kemm hija għandna bżonn l-ewwel li nidentifikaw li ma impigi xaktarx ħaj jisparixxu wara d-digitalizzazzjoni. U ma nistawx najdu li x-xogħlijiet kienu xogħlijiet sempliċi. Imma rridu nkunu nafu jekk in-nies li jagħmlu dan ix-xogħol u mhix lesti li jbidlu x-xogħol tagħhom. irridu nkunu nafu l-aspetti aktar dinamiċi ħalli il-ħaddiema li jitilfu l-impjeg tagħhom ikun jistgħu jsibu impjeg ġdid. Il-ħiliet il-ġodda, l-aġenda fuq il-ħiliet il-ġodda ċi tintuża propju għal dan. Kulħadd jgħidilna li ħajkonna E, tsunami fl-Europa dik li hija digitalizzazzjoni li nisimgħuha minn persuni barra mill-Europa li l-Europa mhijiex lesta għal dan. Jiena naħseb li huwa importanti li dan is-suġġett nieħduh b'ċertu serjetà. Jiena naqbel ma' kollegi li tul l-edukazzjoni irridu nħejju li zaza sabiex l-internet jużaw b'mod sigur u jkunu lesti għal proċess industrijali ġodda. Grazzi. Mela, ħansaqsi il-Kummissjoni. Għandkom kummenti Kummissjoni? Grazie ħafna, Signor President. Le ma nix kummenti partikolari, ħadna nota tal-kummenti li saru u li fil-fat jaqblu ma ħafna mitħassib li għanna aħna stess. Grazzi ħafna, issa sinjura Lauristina l-aħħar kelma. Jiena verament nixtieq nirringrazzja li shadows u l-persuni kollha li huma interessati f'din il-kooperazzjoni għaliex verament huwa interessanti u importanti li l-kumitat tagħna jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu. Forsi nista' inwieġeb li shadow ta' l-alde fuq dan il-punt dwar l-aċċess universali. Irrid li f'pajjiżi l-Estonja il-banek Svediżi għamlu kontribuzzjoni kbira għall-aċċess universali Dan għaliex huma likwidaw l-uffiċċji tal-banek f'żoni rurali, f'żoni mbeda fil-villaġġi żgħar għaliex għalihom ma kienieċ ħaġa tajba u bħala riżultat ta' dan il-persuni fil-villaġġi u xjuħ bdew jużaw l-internet banking. Imma rtnajt ukoll li kien hemm aspett pożittiv ta' dan għaliex ġew organizzati eh, korsijiet tal-internet għal mijiet ta' eluf ta' eh, persuni aktar eh, forsi avanzati fi żmien u għalhekk huma urew li huma kapaċi jużaw l-internet banking għalhekk huwa tajjeb li jkollna din it-tip ta' ambizzjoni għolja fejn l-aċċess universali huwa għodda għall iżvilupp tal era digitali għalix inkella inħallu warajna mhux biss l-impjegati li forsi m'għandhomx il digitali manka l-konsumaturi. Għalek huwa importanti ħafna li konna aċċess universali imma wkoll li nenfasizzaw li l-infrastruttura tit timbena fil-kull imkien eh, fil-bliet, fiż-żoni rurali, fi żoni remoti biex ikollhom dan. U fortunatament din hija wkoll fil-dokument tal-Kummissjoni din il-weda li jkun hemm investiment fl-eċċess għalek dik diġa edha hemm il-ħidma tagħna hija li naraw in-naħa l-oħra n nies kif ħajġu immotivati u kif ħajkunu jistgħu jużaw dawn il-possibiltajiet. Għalek aħna kontent ħafna li interessati li l-edukazzjoni trid tiġi enfasizzata hija parti importanti ħafna ta' din il-politika kollha. Issa dak li għandu x'jaqsam mal-impjiegi u l-impjiegi l-ġodda eh, jitrildu li le, Ir-riċerkaturi li għal impjieg wieħed ta' kwalifika għolja f'din l-industrija digitali jinħol jinħolqu ħames impjiegi oħra fl-istess qasam. Imma minnaħa l-oħra hemm il-problema tal-taħriġ eh, bxejn jew ir-reskilling jew anke l-ħolqien ta' impjiegi ġodda li ħajkunu marbuta ma' dawn ir-relazzjonijiet ta' bejn il-bnedmin. U għalek din il-varjetà u diversità fis-suq tax-xogħol importanti ħafna għalhekk. Jiena naħseb li ħajkonna laqat interessanti ħafna bejn il-shadows, diskussjonijiet interessanti ħafna e, u ħaniltaqgħu fi Strasburgu flimkien fl-14 ta' frar u jiena nittamra ħajkolli sal-31 ta' jannar ħafna emendi interessanti u importanti. Grazzi. Thank you very much. The deadline Grazzi ħafna l-skadenza għall-emendi hija il-31 ta' jannar fl u l-adozzjoni fil-Komitat ta' l-impjigi ħajkun fil-26 u 27 ta' marzu. Issa wasalna l-aħħar punt fuq l-agenda tagħna tal-lum. Dinija ta' interess kbir, it-twaqif ta' afas komuni għall-istatistika Ewropea dwar il-persuni u d-djar għabbażi ta' data fuq livell individwali miġbura mill-kampjuni. Palma tafu, din hija xi ħaġa ta' importanza kbira eh, għal mod ta' kif aħna nistaw nistidnu u namlu partijiet differenti ta' l-Unjoni Ewropea għom il-possibilità li jihqu l-istess livelli meta qegħdin nitkellmu fuq eh, il-ġejjeni. U dak li qegħdin nagħmlu fil-Parlament. Naddi l-kelma lill-rapporter is-sur Metzerich. Grazzi ħafna, Signor President, jiena nittama li dal-waqt il-rappresentanti tal-Kummissjoni jaslu sabiex ikonna mistoqsijiet u tweġibiet ta' eh, tifsira magħhom mal kummissjoni u fuq il-verżjoni tagħhom ta' tekst regolatorju. Ma l-ewwel daqata naħseb li kulħadd jaħseb li dan huwa regolament verament tekniku. U rrid ngħidilkom li le, dan mhux minnu. Mhux għalix jiena il rapporter u allura nara r-rilevenza addizzjonali fuq is-suġġett, imma għaliex Aħna nafu din diġa qiegħda fil-preambolu ta' regolament li jekk aħna nappoġġaw l-idea li l-politiki kollha ta' livell Ewropew li tkun bażata fuq il-provi, politiki bażati fuq il-provi jitolbu data f'waqta li tista' titqabbel bejnieta biex ikun jistgħu taħdu fuqha. Issa l-Eurostat jagħmel dak kollu li għandhom fis-seta tagħhom biex jagħtu din id-data, imma hemm nuqqasijiet magħrufa minn kulħadd il-ġbir ta' dejta kollha li sir mill sħarriċ hija magħrufa li għandha ċertu difetti jew ikollok data speċifika ħafna jew kella data f'waqta. U biex wieħed ikun jista' jistabilixxi l-aħjar e, situazzjoni bejn kwalità u tqabbil ta' data u limiti ta' data ta' twassil ta' data għandna bżonn regolament din miex kwistjoni teknika hija xi ħaġa ta' politika għaliex pereżempju il-kwistjoni ta' eh, kemm kem għandu jkun frekwenti stħarriġ partikolari mhijiex kwistjoni ta' xi tkun ehm, l-aħjar ħin li titwassal eh, servizz bħal dan fil-uffiċċju ta' statistika differenti tal-Stati membri u l-Eurostat, imma wkoll x'inhuma il-bżonnijiet tal-politika biex wieħed ikun is-sista jserraħ fuq u il natura ta' din id-data. Jiena ma xtiex noħod nidħol fid-dettalji għaliex ma nistax natikom la bot ta' tekst bħalissa dan qed jiġi finalizzat propju dan il-ħin għalhekk ma rridux nidħlu fid-dettalji ta' kif aħna ħanorbtu mal-proposta tal-Kummissjoni ma nixtieq ngħidilkom li l-idea wek hija li din għandha tkun regolament qafas li bażikament ħajkun il-munita għal regolamenti addizzjonali f'dan l-istess qasam. Fi żmien ħames snin jiena nemmen li il-forniment ta' data tal-istħarriġ u data oħra ħatkun regolata fil-regolamenti eh, għafas ta' dan it-tip u dan ħajkun preċedent. Għalhekk jiena nixtieq nistieden li xadow skolla partijiet interessati kollha sabiex ikunu attivi għawek għaliex issa u għal waqt li noħorġu bl li forsi konna. U dan dejjem biex xkil li aħna lkoll nafu, inkluż il-xkil finanzjarju. Jiena bħala rapporter nixtieq nżomm f'moħħi iż-żewġ naħat kemm għal dak li għandu x'jaqsam kif nistgħu intejbu il-kwalità permezz ta' dan ir-regolament u kif ukoll kif nistgħu nibqaw fil-xkil finanzjarji ġenerali li għanna wek li huma sinifikanti. Aħna il-koll li aħna involuti e, f'xi moment jew ieħor jew fix-xjenza soċjali jew inkella e, persuni interessati li xuq jużaw din id-data, na jafu li fl-aħħar mill-aħħar il-spiża soċjali li wieħed ikun jista' jqabbel id-dejta li missa kienet eh, titqabbel fit-tmiem eh, tkun aħjar jekk ikollok regolament mill-bidu. Għalhekk it-qabbil tad-dejta hija xi ħaġa eh, li ħassibna mill-bidu l-tassib li nitana. Imma dan diġa huwa ta' tħassib għall-utenti kollha ta' din id-data, mhux biss ix-xjentisti soċjali, imma il-partijiet interessati il-differenti nistgħu ngħidulhom jekk l-ammont ta' kemm tista' titqabbel din l-informazzjoni jekk din tista' titqabbel ħafna iżjed. Issa, ħanaj xi ħaġa, il-livell ta' desegregazzjoni li hemm miex l-istess f'kull sħarriċ, u anka jekk fija nifisa miex problema di, jiena personalment nixtieq nara ħafna iżjed data e, eh, disponibli mhux biss fuq livell ta' stat membru f'numru ta' sma ta' politika soċjali għaliex imbagħad għal raġunijiet ta' politika jew ta' riċerka li wieħed ikun jista' jqabbel il-politika, il-data rilevanti tal-politika soċjali bejn, per eżempju, il-Germania u l-Lussemburgu, eh, dan isir eżerċizzju għal xej fl-ħar mill-ħar. Għalek, fl-ħar mill-ħar, il-mira hija komuni kemm mal-Kummissjoni li tkun għamlet it-test bażiku u anka mana li nixtiequ l-użu li nużaw għal-raġunijiet tagħna. Jien qed nistenna jkun hemm dibattitu anqal kemm mal-Kummissjoni u anke ċertu rapporters u xadu rapporters fuq kif ir-regolament għandu jkun maħsub fid-dettalji tiegħu jekk hux atti delegati jew atti ta' implementazzjoni. Ovvjament din ħad tkun kwistjoni li trid tiġi diskussa fost ix-shadows mbagħad mal-Kummissjoni u fl-aħħar mill-aħħar mbagħad eventwalment anke mal-Kunsill. Grazzi ħafna Dik kienet l-introduzzjoni tiegħi. U nista' ngħaddi l-kelma lura l-ċer. Grazzi. Iva, grazzi, manna problema zaħira. Għaliex naħseb li hawn membri ta' gruppi politiċi li huma interessati ħafna f'dan is-suġġett, imma minħabba l-fatt li bdejna din id-diskussjoni kwarta qabel mhumiex qegħdin hawn. Dan ifisser li kwart oħra jista' jkunu qegħdin jaslu xi membri kollhom enerġija lesti li jiddiskutu, għandhom idea ġodda. U jina ma nixtieqx li l-Kummissjoni titkellem għalissa għallaqgħu hekk xi disa xar xurilu ma niftakarx eżatt, min nista' ngħid li kienet laqa ħafna anke jekk kien eh, tard wara nofsinhar. U kien hemm xewqa kbira min-naħa tal-parlamentari, deputati, li jintaqgħu mal-Kummissjoni biex jindirizzaw din il-kwistjoni għal darba oħra, forsi mhux darba biss, U għalhekk jiena qed nitkellem biex nara jekk forsi jiġu xi membri tal-Parlament u jaslu sakemm qed paċ paċ. Uh, of rapporteurs and they uh, Għanna list ta' rapporters li xie jitkelmu uħus minnom u mux edinaw. Imma għat li jt nistennu għom. Forse nistaw nibdew. Billi naddi l-kelma lill-membru tal-Parlament tal-Estonja, mill-Estonja, Laura Stin, il-Sinjora Laura Stin, i taf il-problemi forsi tista' tindirizza dan is-suġġett. Grazzi. Grazzi din hija opportunità ta' deb. Ikolli nammetti illi jiena nkollu nuża dan din id-dimensjoni u fil-fatt jgħet problema kbira. Fil-fatt hemm tlet punti li nistgħu naħdmu fuqhom. L-ewwel net kif ikonna użu għajar mid-data statistika li hemm definizzjoni differenti f'pajjiżi differenti. U din hija waħda minn dawk l-affarijiet li għandhom jiġu armonizzati, jekk ikollok data statistika armonizzata b'definizzjonijiet ikun ferm irħas illi tagħmel riċerka komparattiva milli għall-affarijiet kollha li jortu l-Unjoni Ewropea għandna tradizzjoni ta' starriċ, starriċ ta' djar fost l-oħrajn. Imbagħad hemm il-European Social Science Survey, l-ISS, illi qed isir il fitma sa nuqqas ta' finanzjament fl-Unjoni Ewropea. Imbagħad hemm it-tielet element kif nistgħu niżviluppaw xi ħaġa li hija Eurostat taħjar jekk naru indikaturi soċjali użat minn Eurostat dawn jidru li mhumiex biżejjed huma insuffiċjenti għadha santirdu ntejbuhom. però tittar anke komparabilta fit-tul fil-medda twila jekk irnexxin nikkontribwixxu għal dawn il-kwistjonijiet ikun hemm impatt pożittiv għal politika soċjali iżda mhux biss ikun tajjeb anki għax-xjenzi soċjali tal-aħħar iżda mhux tinqas aħna d dihlin fil-epoka tal-big data. Irridu naraw li ma data f'dan il-qasam għandna bżonn realment dan l-użu ta' data irridu nifmu illi t-teġi preparata minna anki dan il-qasam tal-politika soċjali u mhux biss. Irridu naraw eżattament l-użi fejn huma possibbli fejn la. Thank you for making this a comment where you also Grazzi ta' fejn inti daħalt anki l-element ta' digitalizzazzjoni fil-kumment tiegħek punt li għadna kif temmejna d-daħtiet dwaru diġà bdejna Sur Perinski għaliex aħna qegħdin il-qudiem bil-ħin Skor li sur Mr. sħa jirritorna l-ura u jżid il-kommenti tiegħu kellu l-ewwel intervent uh, u ħanerġa' ngħaddi il-mikrofonu lilek. Is-Sur Perinski għal-Grupp SD. Grazzi, Signor President. Dan Nistaw najdu li aħna nisuħ pala proposta essenzjali għaliex backing nistaw determinaw kemm u fejn nistaw nkejlu. U nwieżnu l-istatut ta' l-isferi soċjali li huma da' importanti. Għalla stant biex najdu hekk anke il-tfassil tal-politika jista' jitjieb għaliex dan huwa punt ċentrali t isir mill-Kummissjoni. Tinja modernizzazzjoni kollox ma kollox. Jidher li dan huwa terminu illi anki u tal kummissarju Tyson mardux ninsew il-semestru Ewropew illi għandu rwol ukoll xilab u kwalità ola ta' politika soċjali Il-kommenti li saru fuq dan kienu fil-qalba tal-impenji tal-ġenda soċjali tal-ambizzjoni AAA. Għalhekk għedin nittrattaw dan is-suġġett bid-data li jippermetti li jkun hemm miri għolja li jistawin taħu koll. Il-fatt innifsu li seba' sħarriġ indipendenti tqiegħed fl-ewwel qafas l-ewwel darba bħal bosta eżerċizzji mittieħda fil-fatt huwa tassew tassew ambizzjuż. Approċċ illi iġib miegħu bosta riski bħal riforma radikali. Dan jorbot ukoll ma' raġunar ċentrali li qed jinġib illi permessa din ir-riforma ser ikun hemm tqassir ta' żmien għal meta tiġi preżentata d-dejta. Dan li sarix bħala regola hemm differenza ta' sena fuqhom. Id-dejta qiegħda hemmhekk għas-sena preċedenti qabel ma tieħdu l-istħarriġ infushom huma qegħdin eh, jipoġu provduti sa sena u nofs wara ma jisir l Dan li xħajkun hemm tqassi f'xerta kazijiet bi 11 il-xar. id Idejk li da' tkun disponibli. U permetz ta' żgħar ikun hemm autorizzazzjoni għabal netru għall sħarriċ annwali ta' tkabbir u l-eżerċizzji taħt is-semestru. Ma nisċerti 100% jekk il-Kummissjoni x'testa tinkludi dan it-tip taħda xil xar qed ngħidu lista illi mhux se jaqbel sitt xhur Aħna qegħdin inkomplu nistudjaw tqassir anki tal-periodu ta' żmien bejn teħid tal kalkoli fil-fatt u tajt d deċiżjoni Hemm starri oħra li tajt l kummissjoni b'dan il-mod ta' ġbir ta' dejta sejra twassal għal iżjed flessibilità. Ira li għiex t tissemma l-punt illi is-sitwazzjoni attwali dwar L-istatu soċjali xejriet jimbidel b'mod dinamiku f'posta modi mhux mistennija. Għada stant hemm bżonn għal twestijiet tal-ambitu tad-dejta miġbura jista' jintuża b'mod flessibbli meta jkollok mistoqsijiet jew problemi oħra li joħorġu bil-databases meħtieġa, l-possibilità hija meħtieġa timmens illi anke meta wieħed jara l-flessibilità li hemm fil-loġistika u l-infiq. Hawnhekk nitru fil-kwistjoni sa l-istati membri li tidħol għal dan it-tip ta' eżerċizzju ta' stanz vast billi smajt fadal ħafna u ħafna x'naqtfu sama l-istati membri jkunu kollha konvinti bl-ambizzjoni meħtieġa u t tlestija illi imexxu dan l-eżerċizzju aħna nemnu li da ssir ġestjoni tajba u l-ħidma hija waħda wkoll eċċellenti għaliex is-sitwazzjoni attwali tad membri hija differenti ferm Mela għandek l-sħarriċ, għandek il-grupp terzjarju illi huwa bini best minn servers. Imbagħad għam il-kwistjoni tal komparabilta Punt ieħor fir tal-Kummissjoni u illi ħajkun hemm koerenza. U għal dastant korrispondenza fuq bażi orizzontali. ħajkun hemm possibilità aħjar illi nimmobilizzaw id-data minn tipi differenti ta' starriċ illi se jkunu qegħdin jorbtu flimkien jikkomunikaw. Madana kollu hemm ir-riskju tal-komparabilità kontinwa. Dan sa fejna i qiegħed joħroq ċerta tħassib lil xi stati membri u tħassib jista' jkun wieħed serju illix hemm anki kejl tal-livelli ta' qatt. L-istatistika ta' bosta tipi differenti ta' nies ta' tipi ta' mpik eċċetera. Għandu jiġi ċarat ukoll b'mod espliċitu minn naħa tal-Kummissjoni dwar kif il-prattika fiħsiebhom jifaċċaw dan ir-riskju li huwa stant importanti dwar il stabilta Jidher li nistgħu nżaw il-punt nistgħu mill-Kummissjoni illi d data soċjali qiegħda tiġi irranġata issa. Iżda qatt hemm setta dejta b'aspett imprenditorjali xeħut u għalbatni ma' dikatur soċjali pal struttura ta' xogħol u minn għarżin il-data tkun parzialment eh, ta' min jistriħ fuqa. Naħseb illi ġenerali nistanajt illi huwa aċċettabbli illi nappoġġaw l-ambizzjoni tal-Kummissjoni. Illi nimxu b'mod pożittiv u naħdmu lejn l-elementi prattiċi tal-proposta. Rridu nkunu konxi wkoll illi dan huwa eżerċizzju illi ħodna kwistjoni li qatt ma tħallna fihom. Importanti li l-istati membri jkunu konvinti minn dan l-impenn li huwa meħtieġ minnhom sabiex insalfu l-impenn f'riżultat. Grazzi. You didn't hear the last one? Uh, well, I just I said that uh, Trebesius from his... Mela, Trebesius mill-SR muxaw, mill-reprezentant mill alta muxaw, il-reprezentant tal-Gwe Iva jek joġbo. Thank you, Chair. Grazzi, Chair. Kina xtaqt nsemmi numru ta' punti fil-fajla Naħseb li jekk jitmexxa b'mod adekwat l-intenzjoni ta' regolamentazzjoni għal semplifikazzjoni tal-proċess ta' ġbir ta' data għall-lan ta' kontribuzzjoni ta' politika ħjar u oti ta' servizz informazzjoni kun ta' benefiċċju għall-Istati membri u l-Unjoni Ewropea biex nindirizzaw b'mod aħjar il-kwistjonijiet li jaffettwaw l-Unjoni Ewropea pal faqar l-esklużjoni soċjali, l-ħolqien ta' impjegi, il-mobilità, għandna bżonn ta' bażi statistika b'saħħitha biex inkejlu u ngwidaw din il-politika għal dastant il-benestri u t-titjib tal-ħajja ta' ċittadini kollha kemm mill-lat soċjali kif ukoll minn dak ekonomiku jibqgħu fil-qalba tar-regolament. U naqbel ma' rapporter li dan mhux biss fajl tekniku żewwa wieħed politiku wkoll. Huwa importanti wkoll ir-regolamentazzjoni ta' mal-aħjar użu mill-ħar żviluppi teknoloġiċi bl sħarriċ eh, tad data u biex turi li l-ġbir ta' data tista' tkun flessibbli u tista' tkun faċli għall-utent. Xi kut mill-punti ta' tħassib li għandi nemmen li hija meħtieġa informazzjoni dwar il kondizjonijiet ta' ixxien u t tħul U hemm bżonn ta' tweġiba dwar iċċaqliqem minn ċiklu fuq erba modijiet għal wieħed fuq sitt modijiet jista' ibiddel il-parteċipazzjoni tal tal-flistħarriċ u jagħmel ħsara l regolamentazzjoni f'mod komplessiv. Mela dwar 3.2 akka biex ikonna stampa kompluta ta' situazzjoni ekonomika u soċjali mela il-lana u kol trid titkejjel ma nafx jekk tista' timmembru se jirċievu appoġġ finanzjarju min-naħa tal-Unjoni Ewropea għall parteċipazzjoni f'xi wħud mill-istudji hija obbligatorja. Biex nikkonkludi fuq mod usa naħseb il permessa ta' deliberazzjonijiet fir-regolamentazzjoni ħajkonna dibattitu aħjar għal sarriċ individwali li l-istati membri sejrin jgħaddu lill eurostat Fiwat li din ħatġi mejusa bħala microdata naħseb li jenna bżonn ta' konverzazzjoni fizjet dettal hemm għal-san dettalji pożittivi fil-qafas komplessiv ta' dan e, dokument nasab nistaw naħsbu iżjed fuq tħassib li hemm madwar ir regolament flimkien mal istati membri u l-ewwel qabel kollox ma' l-Istituti Nazzjonali tal-Istatistika. Grazie. Thank you. Uh, the Greens are not here. Il-ħodwar muxaw u li FDD mandomx rapporter. Il-Sinjor Rizotto għal inf mxawnek. Għati rappresentom minn tek joġbok. Grazie ħafna, Signora President. Mela l-idea tal-bidu illi jkollok għafas komuni għall-istħarriċ jati li għati statistika għall-istati membri għati għalli nistaw nappoġġaw madana kollu. Il-post ta' istituti ta' statistika tagħna diġà u hemm għal dastant tħassib dwar is-semplifikazzjoni tal-istatistika u l odos tal-istatistika li hemm disponibbli il-Kommissjoni korp li mhux elett jista' qed ngħidu jbiddel statistika permezz ta' atti delegati b'artiklu 15 tal-regolament propost. Il-ġbir alternattiv tad dejta joħloq żewġ dubji l-istimi miksuba għabbażi ta' modelli ta' stima u il-kwestjoni tal-rispett tal-ħajja privata, speċjalment permezz ta' trasmissjoni tal-files amministrativi illi oriġinalment kienu immirati għal ħidma ħjar tal-apparat statali biex nikkonkludi s-sistema statistika Ewropea taqa' taħt is-semestru Ewropew u l-Istrateġija Ewropa 2020. Aħna rridu naħdmu fiż-żona euro fuq il-files differenti. Aħna rridu naħdmu fuq il- fuq il-suċċessi. Inti eh, tajt l-introduzzjoni ġra darba l-Kummissjoni ma kien iċċaw meta tajta forsi tista' żżid xi ħaġa jew tirrepeti xi ħaġa. Qabel ngħaddi l mikrofonu lill rappreżentant tal-Kummissjoni tista' trid. Grazzi. Fil-qosor ferm, grazzi tal-interventi kollha. Jiena qiegħed nara li dan ħajkun skambju utilissimu ma' Shadow rapporters wieħed pożittiv skur fuq fajl importanti. Dak illi rridu mill-att ta' spjegazzjoni jew kjerifika mill-Kummissjoni fuq dan ir-regolament diġa ġi ċarat. L-approċ tijaj u illi jina nifem kemm l-għan oriġinali u l-limiti li taħtum il-proposta tal-Kummissjoni tfasslet. Il-mistoqsija speċifika tiegħi li kelli indikazzjonijiet dwarha kienet illi qegħdin naħdmu ma' rappreżentanti differenti tal-Kummissjoni l-elementi għall-inqas mir-regolament tazzjoni ġew diskussi mal-uffiċċji ta' statistika fiħdan l-istati membri nixtieq li dan huwa minnu u mhux xi ħaġa li għadha trid issir. It-tassib prinċipali tiegħi f'dan l-istadju huwa kif sejrin iddefinixxu il-livell ta' regolamentazzjoni. Dawn huma d-dettalji li rridu niċċaraw għal proposta parlamentari wkoll. Il-fatt hija mistoqsija importanti dik li għajjem il-kollega li diġà l aqlem dwar kif l-atti delegati sejrin iweġbol dawn il-mistoqsijiet Apparti dan żgur sejrin tirċievu l-kopja tiegħi tal-abbozz tar-rapport illi ħanaqsam ma' shadow reporters illi qiegħda titlesta għal dastant għalissa minix wis eh, nixtieq illi niddiskuti iżjed dettall iżda ngħid illi naqbel mal-mira prinċipali u nifhem l-importanza tagħha bħalma jifmu il-kollegi tiegħi wkoll u għal dastant din sejra tkun it-tip ta' eżerċizzju illi żgur sejjer ikun wieħed utli. Grazzi, mela ngħaddi l-mikrofonu l-Kalwe mid-Direttorat tal-Istatistika Soċjali. Tixtieq tibda? Grazzi, President. Ir-raġuni għal din ir-regolamentazzjoni hi illi Palma diġa għedna l-istatistika li toħroġ malajr ta' min fuqa u ma' essenzjali għal semestru l-Aġenda Soċjali Ewropa 2020 u l-bqija. Mela, saru bosta tal-bit fuq livell nazzjonali u fuq livell reġjonali l-aċċess għax-xogħol, tkabbir, l-faqar u esklużjoni soċjali, l-istribuzzjoni, l inugwaljanzi l-taħriġ u l-edukazzjoni, il-iet, kif kif inklużi dawk digitali u anki l-benessri. Iva aħna ilna naħdmu issa l-tul ta' żmien għal bosta bosta snin mal-Istituti ta' Statistika fuq il-modernizzar tal-istatistika biex nkun nistgħu nwieġbu għal dawn l-isfidi. Nixtieq nisħaq xi punti uh, li uh, iħarsu l-qoddim naħseb um, dak li qegħdin indirizzaw hawnhekk illum huwa l-ewwel regolament afas? fost tlieta jorbot mal-saliċ it-tieni wieħed mal-popolazzjoni u ċ-ċensimenti ta' djar u hemm it-tielet wieħed il ħajħroġ wara li jorbot mad-dejta tal-konti amministrativi f'qasam qasam ta' saħħa, edukazzjoni, protezzjoni soċjali. Aħna ħadna dan l-approċ pass pass għal raġunijiet pragmatiċi u fil-qafas sa' modernizzar dawn ġew artikolati sabiex ikun hemm konsistenza u sabiex jipprovdu bażi statistika ċara. Aħna bdejna ma bdejna bl-istarriċ għaliex ħassejna li kien l-iżjed utli mill għatta ta' integrazzjoni u tip It-tieni element li nixxien u huwa dak li jiċċara u jaqqat f'qafas wieħed l-istess regolament seba' oqsma ta' ġbir ta' data. Aħna naħsbu nistgħu ntejbu id-data li hija disponibbli permezz tal-ħolqien ta' spazju fis-surveys u sejrin inżidu wkoll is-sinerġiji bejn dan l-isħarriġ differenti sabiex nkunu f'pożizzjoni illi ninformaw fenomena differenti fejn naqdu il-suq tax-xogħol, l-edukazzjoni, il-konsum u l-għana kif ukoll l-tħul biex nkun nistgħu ntejbu it-tħul tal-informazzjoni dwar dwar dawn l-aspetti kollha It-tielet element huma il-limiti ta' żmien. Illum aħna qegħdin niffaċċaw problema tal-iskadenzi. it ikun disponibbli wara tliet snin wara l-periodu ta' referenza, sentejn wara tmiem ta' ta' żmien ta' referenza u rridu ntejbu kollox b'sena sabiex din id-data tkun disponibbli meta s-semestru Ewropew jibda sabiex din tkun tista' tiġi inkluża għal fini tas semestru L-element liħor ħana konxi li dan l-izvilupp fih anki involviment ta' fiqa għall istati membri u pis għal mini wieġeb u għal dastan ħana inkludejna fil-regolamentazzjoni elementi illi jindirizzaw dawn il-kustjonijiet. Rridu nużaw odda ġodda ta' ġbir ta' data kif fedna sorsi ta' amministrazzjoni, inkluż il-big data, u aħna daħħalna fl-att sorsi s l ewlenin tal-ispejjeż, mod partikolari id-daqs tal-samples u id-dati ta' skadenza għal-data u kem il barjadu ta' żmien matura rridu nibatu din id-data l-periodicity, jiena naħseb li għalina xi ħaġa importanti ħafna hija flessibilta. Aħna nixtiequ li jkollna qafas illi jkun sostenibbli nistgħu nużaw għal ħafna snin. U palissa qegħdin inħabtu wiċċna ma' bosta bidliet li qed jinbidlu ġifieri. Enna għandna bżonn din il-flessibilità ħalli bekk nkun nistgħu nħabtu wiċċna bl-aħjar mod ma' dawn ir-rekwiżiti. Mela, dan xie fisser, dan ifisser li aħna mhux qed inkunu dettaljati wis fil-lista tar-regolament. Għana xtaqna li konna xiftit klem li ikopri suġġetti li nixtiequ Ninkludu mbagħad għandna ċertu elementi oħrajn pal return variables li dawn li tinħallwhom sabiex ikunu stipulati fuq il livell tekniku. Il-leġislaturi għandhom jistabilixxu li ma suġġetti ħajkunu koperti fid-diskussjoni. U ninkludu wkoll dak id-dejta li aħna beħsibna nkejlu għal din il-flessibilità aħna fir-regolament ħsibna għal ċertu atti delegati u atti ta' implementazzjoni skont il-prinċipju tal-ftejim li għandna fil-ftejim interistituzzjonali. Il-kwestjoni tal-possibilità illi nqablu bejn sistema oħra l-comparability ġifiri hija xi ħaġa li hija importanti għalina. Din hija kwestjoni li tista' tippermettilna li aħna ndrizzaw. Il-kwestjoni li għandna ndiskutu għal NSIs u li jkollna comparability kol possibilità qablu bejn pajjiż u ieħor. L-approċċ tagħna ġenerali għal-leġiżlazzjoni huwa or orjentazzjoni għal barra. Aħna din inħallu dan għal pajjiżi sabiex huma jużaw dan għall evalwazzjoni Iżda ikolli ngħidilkom biċ-ċar ukoll illi meta nitkellmu fuq il-data tal- xogħlu tal-qat aħna minna analiżi li turi li huwa importanti ħafna. Li aħna jkollna approċċ armonizzat għal dan l-istħarriġ jiena naħseb li dan kien diġà interpretat minn xi ftit mill-istati membri bħala armonizzazzjoni, iżda naħseb li l-għana ħari għandu jkun il-comparability. U nistgħu ngħidu wkoll li jekk dan ħajrikjedi li aħna narmonizzaw ċertu elementi mela ħajkonna bżonn iktar appoġġ għal nibqgħu mixin f'din id-direzzjoni aħna fir-regolament ukoll qed naraw li għandna dispożizzjoni għal finanzjament bek nippermettu li stati membri jkollhom il-kapaċità li tista' tippermettilhom li nimplementaw dan l-approċċ il-ġdid iżda fl-istess ħin li jkollna ċertu studji ta' fenomeni ġodda li jistgħu jappoġġaw l-għanijiet li aħna għandna. Signora President, aħna nixtiequ illi naħdmu mill-qrib mal-Parlament Ewropew fuq dan is-suġġett tant importanti u għadun raġuni aħna kuntenti ħafna illi nistgħu nilqgħu il-kummenti tagħkom, il-mistoqsijiet tagħkom ħalli bekk inkomplu ndiskutu u nipprovdulkom kemm għandkom bżonn spjegazzjoni jien naħseb illi dan ir-regolament jista' jpoġġi lill kummissjoni fi pożizzjoni tista' tipprovdi dejt aħjar għal appoġġ ta' regolamenti aħjar għalhekk aħna. Qegħdin nitolbukom li tappoġġawna. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi ħafna nsaqsim sur Messerich. Jekk jixtieq xi kummenta. Grazzi ħafna l-ewwel grazzi ħafna lill-rappreżentant tal-Kummissjoni għal din il-preżentazzjoni, sab li preżentazzjoni ċara. Iżda fl-istessin jiena naħseb li kemm ix-shadow reporters kif ukoll il-partijiet l-oħra interessati tal-Parlament Ewropew ħajkunu qegħdin irresqu l-mistoqsijiet tagħhom. Mhux hawnhekk biss iżda fuq livell bilaterali nixtieq nirringrazzjak tal-li saraħt li rasi lill l-proċess ta' modernizzazzjoni għadu għaddej f'numru ta' rounds ta' konsultazzjoni. Ġifiri din miex xi ħaġa li hija ġdida għalina fl-aħħar mill-aħħar naħsbu li l-Kunsill m'għandux ikun sorpriż bir-riżultati ta' din id-diskussjoni konsultazzjoni għalmenu hekk nittama issa dwar id-dettalji Għanna numru ta' kwistjonijiet li huma forsi mhux daqshekk essenzjali illi rridu niddiskutu dwar xħajtol fl delegati Hemm punt li fil-fatt huwa aċċettabbli ħafna m'għandux jaqsam ukoll mal-ftehim interistituzzjonali. Inter nix problemi b'dak iżda għandna ċertu dettalji li rridu niddiskutu fuq il-livell politiku żgur li l-membri l-oħrajn tal-Parlament Ewropew u dawn il-punti. Ħaġa oħra li naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna aħna nixtiequ illi naraw bħala riżultat ta' dan ir-regolament illi kodna ġestjoni aħjar tal-ġabra tal-informazzjoni li tinkludi wkoll pubblikazzjoni trasparenti tal-informazzjoni. Li xi ħaġa importanti ħafna għall-eżerċizzi kollha. Sakemm il-metodoloġija ma tkunx diffiċli li tuża ħafna mill-metodoloġija hija propju mhux daqshekk aċċessibbli nafu li mhux l-istati membri kollha ħajużaw l-istess samples, sample frames. Naf li dawn ma affarijiet li aħna rridu nirregolaw hawnhekk fuq livell Ewropew din mhix xi ħaġa li nistgħu nħallu fidejn l-istituzzjonijiet tal-Istati membri li naħseb iżda li d-domendi ħajkollhom ħajrikjedu li aħna jkollna metodoloġiji wkoll. Kif il kontrol tal-kwalità ħajwassal għal spejjeż oħrajn din hija xi ħaġa li aħna wkoll nixtiequ niddiskutu qed nieħu gost inti qed tgħid li dan ħadd titrattaw separatament fil-proposta tal-Kummissjoni iżda Din hija xi ħaġa li aħna għandna bżonn nikkonsidraw. Fl-aħħar mill-aħħar ħajkun hemm bżonn illi nipprovdu r-rekwiżiti għal dan l-eżerċizzju. Ma nixtiex nidħol wis fid-dettal minkejja l-fatt li naħseb li dawn l-affarijiet li semmew mill-kollegi huma verament validi li jinkludu il-periodiċità u l-fatt li aħna rridu naqsu il periodi ta' żmien u dan jkun marbut naturalment mal l-ammont ta' ħaddiema li ħajkollna bżonn sabiex jaħdmu fl-uffiċċju tal-istatistika dawn huma dettalji li rridu niddiskutu fil-laqat tagħna bejn shadows. Iżda nixtieq nikkonkludi wkoll billi ngħid illi jiena favur ir-regolament il naħseb illi dan ħajkun ta' preċedent għal regolamenti qafas oħrajn f'dan il-qafas jiġifieri qed nistanna bil-ħerqa illi naħdmu tajjeb ħafna bejnietna u niftehmu fuq regolament li ħajkun regolament tajjeb u ħafna. Grazzi. Issa l-Onrevli Prinski. Mbagħad minn Gojlen. Grazzi, Sr. President, monti xejn ta' kontenut li nistan zejt jena naqbel mar rapporter u wkoll nistana bil-ħerqa illi naħdmu flimkien. u wkoll l-istalli inkopri diskussjoni bejn ix-shadows. You are satisfied? I, I only <coughs> want also to stress that there is Iva, jiena xtaqt ngħid ukoll li għandna l-istarriġ soċjali Ewropew. Li għandu ħafna minn dawn indikaturi illi ilhom ikunu analizzati hemm metodoloġija ċara ħafna b'aċċess għad database sieħa ġifieri nittama l-Kummissjoni mhijiex ħadd titlef din ir-referenza. Tajjeb. L-Eurostat? Iva jiena kuntent b'dak li għadu kemm intqal. Inkluż l-appoġġ ġenerali illi tajtu għall abbozz ta' regolament naħseb illi kwistjoni ta' trasparenza u informazzjoni kompleta wkoll fuq eh, id dejta li għandha toħroġ flimkien ma' informazzjoni fuq il-kwalità hija xi ħaġa importanti ħafna ġifieri iva għandna bżonn ta' iktar trasparenza. Aħna għandna l-intenzjoni l-informazzjoni kollha li għandna nagħmluha pubblika l-kwistjoni tal- kwalità hija xi ħaġa li għalina hija importanti, għandna żewġ dimensjonijiet ta' comparability, l-armonizzazzjoni tal-konċetti, risorsi u l-metodi, iżda fl-istess ħin għafas ta' garanzija tal kwalità illi ħajkun applikat b'mod effettiv għalli bekk ikollna rapporti tal-kwalità għalli kulħadd ikollu informazzjoni trasparenti. Grazzi ħafna, ħadd nota ta' dawn il-punti kollha. Grazzi, naħseb nista' ningrazzjakom il-kol tal-li kontu hawnhekk din kienet diskussjoni tajba ħafna. Speċjalment meta mqabbla mal-aħħar darba li ltqajna, meta kellna dibattitu verament imqanqal dan kien dibattitu ħafna iktar siwi. Nirringrazzjakom tal-li ġejtu hawnhekk. Narqu l-laqa għada inkomplu bil-laqa tagħna fit-tisa ħajkonna ħafna suġġetti interessanti. Nittama li ħatkun hemmhekk ħajkonna l-Presidenza Maltija li ħatkun hemmhekk irrappreżentata bi tliet ministri mill-Gvern Malti u ħajkonna diskussjoni fuq il-posting of workers fil-qafas tal- servizzi tal-Kummissjoni. Narakomada. Grazie.